Ah. Good morning, everybody. Looks like the Paris and... and uh... Lodwa tajba lil kulħat it-li ta' flodu kmini, minħabba l-fat li bdejna dan il-ħin, naħseb li komplikaw daqxej l-affarijiet u l-mod ta' kem nies fil-fat edin jattendu din il-laqa. Għandi bidla zaħira x'niproponi għal l-agenda maħabba li ħana dottaw rekomendazzjoni ta' 16 novembru jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni. L-abbozz tal-aġenda nista' nadotta b'din il-bidla. Għattini punt fuq l agenda li huma l-aħbarijiet min-naħa taċ-ċer. L-ewwel aħbarija il-rapport dwar il-missjoni dwar il-protokoll minn Dubai, aħna qegħdin naħraw li fil-fatt kien hemm il-missjoni dwar il-protokoll ta' Monterey li saret f'Dubaj li saret bejt li ta' 5 ta' Novembru 2015 Parti mek il-laqat li mis għanna il-laqa straordinarja mal-Komitat Agri il ħajsiru nar ħamis li ġej mid-19 tal-11 ħajkolna wkoll skambju mal-faw fuq eh, is-Sena Internazzjonali tal-Ħamrija. Mbagħad ħajkolna laqa straordinarja t-tnejn fil-axija nittamaw li dan ħajsir fil-seba ta' fil-axija ħallibek nifutaw fuq l-oġġezzjonijiet li tresqu fuq il-metodi metodu tal-komitoloġija fuq l-emissjonijiet ta' reali real driving emissions. Aħna fil-fat naħsbu li għanna ħafna interpretar bil-lingwi kollha għanna l-interpretar illum bit-22 lingwa apparti mill-Irlandiż u l-Estonjan Apparti minn hekk, naturalment, għadaw kelli li mhumiex fassoltu il-files tal-laqa qegħdin disponibbli għalikom fuq l-internet u din il-laqa jam xandra b'mod dirett fuq l-internet ukoll. Issa, fuq il-punt numru 3 tal agenda dwar rekomendazzjonijiet tal-koordinaturi tal-10 ta' novembru, 16 novembru, 23 ta' novembru, dawn rekomendazzjonijiet batnijomkom b'mod elettroniku jekk mem labda oġġezzjoni aħna nistgħu nadottawhom. So wis. Il-punt numru 4 tal-agenda li huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqad tat-3 ta' settembru u tal-15 ta' settembru jekk mem lebda oġġezzjoni sal-aħħar ta' din il-laqa' il-minuti ħajkunu adottati wkoll. Il-punt li jmiss huwa il rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għadhom id dejjien fuq erba' suġġetti. L-ewwel għandna il rapport fuq it-tamir mediku u l il-tamir mediku diagnostiku in vitro mill-aħħar darba li kena ġornament fuq il-negozjati interistituzzjonali kena żewġ trilogi li saru f'total ta' erba trilogi u kien hemm trilogu informali li kien fl-10 ta' Novembru 2015 il kunsel u Kummissjoni fukaw fuq ċertu kwistjonijiet speċifiċi aħna rajna il-ftejim sar fuq id-definizzjoni ta' diagnosi, companion diagnostic definition, diskussjoni saret fuq il-pariri ġenetiċi, regoli ta' preskrizzjoni, regoli ta' klassifika tal-IVD, edzenzjonijiet in-house u tamir tal-klassi ċe, miżuri transitorja l ivd u testjar tal-pazjenti u self-testing u koll. L-artiklu 41 dwar il-klassifika kien miftijem u koll fuq il-prinċipju, raba trilogu sar fit-18 ta' novembru u aħna edin nistennew li joħroġ il-mandat mill-koreper ta' Diċembru. u kollu l-kwistjonijiet li aħna ftemna dwarhom kienu it-tamir estetik, l-eżenzjonijiet in-house, definizzjoni l-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa u kif ukoll il ħazna elettronika tal-UDI u l-eżenzjonijiet u l-eċċezzjonijiet li nataw lill-isptarijiet. Issa ħan nitkellmu fuq il-limitazzjonijiet tal-emissjonijiet u il-permessi li jistgħu joħorġu għal internal combustion engines għal makkinarju mobli li mhuwiex maħsub għat toro Bittira trilogu li sar fl-16 ta' novembru l-punti u l ta' dan il-fajl kienu diskussi mill-kolleġislaturi. Aparti mill-kwistjonijiet li aħna ftemna dwarhom fil-ewwel żewġ trilogi, kienu fil-fatt l-immarkar tal-magni, il-dispozizjoni speċifiċi għal-lokomotivi, etc. Fil-trilogu li mis ta' 3 ta' Deċembru l-kwistjoni tal oħrajn li għandhom pendenti ħajkunu diskussi. Issa fuq naqis tal-emissjonijiet ta' dawk l-elementi li nitsu mill-vetturi ta' fuq toroq. Wara t-tini trilogu dwar t-naqis tal-emissjonijiet tal-elementi li nitsu kienu fil-fat eh, kważi ħan u ftejim dwarhom sabiex nadattaw anka trattat tal-Lisbona wara konferma li l-kwistjonijiet li ftemna dwarhom fuq il-prinċipju matul il-laqat tekniċi u diskussjonijiet oħrajn fit-trilogu ta' qabel diskussjonijiet iżda waqfu meta wasalna sabiex nadottaw trattat tal-Lisbona dan kien delegat issa l-livell tekniku. Issa, għan nitkellmu dwar il-kontroll u l-attivitajiet li għadin jisiru sabiex niżguraw l-applikazzjoni tal-regola tal-liker u tal-alf, regoli fuq is-saħħa tal-annimali, saħħa tal-pjanti, materjal produttiv tal-pjanti, ecc. L-ewwel trilogu sar fid-9 ta' Novembru provda l-kolleġislaturi l-opportunità li diskutu punti U issa fil-fatt sanna tlet laqat tekniċi li jistgħu jippermettu l partijiet kollha interessati sabiex jiddiskutu fid-dettall dan il-fajl u s-tieni trilogu ħajsir il-lejla propju. jiddispjaċini li ħajkolli nerġa' ngħid li l-nifsi sabiex inkompli il-punt li jmiss minħabba li l-punt numru 6 huwa l-oġġezzjoni skont ir-regola 106 dwar l istata tal-ispeċi invazivi barranin invasive alien species Dan ir-regolament stressa kif tifsakru mill-Kummissjoni fl-aħħar tas-sena 2013 u kien regolament li kien adottat fl-ewwel qari fir-rebbija tas-sena 2014. Is-sena 2014 kienet is-sena meta saru l-elezzjonijiet u kien vera diffiċli li aħna ninegozjaw dan il-fajl b'mod daqshekk maġġel. Il-proposta fil-fatt kienet adottata mingħajr l-element ewlieni ġifieri dawk il-speċi il juma ta' tħassib tal-Unjoni Ewropea aħna kien diffiċli nadottaw regolament minn din il-lista aħna provajna nadottaw kemm jista' jkun il-regolament tal-situazzjoni li faċċaw il-situazzjoni tal-lum meta l l-Kummissjoni ma id-deċidew illi fil-fat aħna niddeċidu biss wara il-lat delegat fuq il-lista tal-ispeċi kienet tkun adottata qabel mu ħajkun tkun infasta din il-lista ta' din miex qed issir u jiena issa qiegħda oġġezzjoni il-lista għal dawn l-ispeċi li huma ta' tħassib il-raġunijiet intom tistgħu issibuhom fil- dokument li prezentajt il-kom jina għan bis fuq żewġ kwistjoni li għadhom pendenti. l net il-proposta tal-delegat fuq l-evalwazzjoni tal-riskju tininnet il-riżultat possibbli tal-proċess tal-leġizlazzjoni jekk dan ma jkunx sodisfat issa fuq l-att delegat u fuq l-evalwazzjoni tal-riskju. Il-Kummissjoni batet lil Kumitat Ambientali wara li kena din l-oġġezzjoni nota ta' informazzjoni fejedin nejdu li sabiex aħna isu l-aħħar fi xjentifiċi, ir-regoli wkoll qegħdin jaraw illi fil-fatt jista' jkun żviluppat għat delegat skont l-artiklu 5.3 sabiex nispeċifikaw it-tip ta' provi illi aħna għandna bżonn sabiex naraw illi fil-fatt l-ispeċi tista' tkomplu tirriproduċi u tinfirex fl-ambjent u din hija xi ħaġa għandha titqies ħalli aħna eh, nagħmlu evaluazzjoni tar riskju tajba. Jider illi jekk l-att delegat skont l-artiklu 5.3 tar-regolament huwa xi ħaġa fuq bażi volontarja xi ħaġa li tista' żżid ma dak illi hemm u tispeċifika biss ċertu elementi. Allura dan jista' jkun diskuss iktar qudiem iżda Fir-realtà dan l addelegat fuq l-evalwazzjoni ta' riskju skont l-artiklu 5.3 huwa importanti ħafna sabiex aħna jkollna evalwazzjoni ta' riskju tajjeb u trasparenti minnaħa tal-istati membri li għandna bżonn illi aħna npoġġu fuq il-lista dawn kollu li fil-fatt huma skont l-artiklu 4.2 u għandna l-intenzjoni illi din il-parti illi fil-fat il-Kommissjoni neħitza biex tipprovdi deskrizzjoni dettaljata tal-applikazzjoni tal-punti A saqqa tal-paragrafu wieħed ta' dan l-artiklu ġifieri l-artiklu 5. Id-deskrizzjoni dettaljata għandha tinkludi il-metodu li għandu jkun implementat sabiex joħroġ l-evalwazzjoni tar-riskju rridu wkoll inqisu l-standards nazzjonali internazzjonali u l-fatt li rridu nagħtu priorità lil dawn il-lista, lista ta' speċi li jistaw fil-fat jikkawżaw problemi lill-ekosistemi. il-partijiet li negozjaw fil-fat ftemu fuq il-fat li l-għat delegat huwa prerequisit għal fat li aħna rridu nistabilixu din il-lista ta' elementi li huma ta' riskju. U issa naħseb li xi ħaġa verament sorprendenti u ta' rabja li l-Kummissjoni da tgħid li dan mhux qed jidher. Fl-artiklu minħabba li der li skont l-artiklu 5 paragrafu 3 dan huwa meħtieġ iva. U ċaru kol illi jekk nużaw dawn ħames proċessi dan jista' wassala riżultati differenti. Dan ġara diġà meta aħna rajna l-Kummissjoni stabilixxiet l-evalwazzjoni ta' riskju fuq snin ta' qabel u ta' priorità l pressjoni politika u il komissjoni għalet l li tal-artiklu 4 paragrafu 6 kienu ikkonsidrati. Il-riżultati kienu verament mumiex tajbin u jina jkolli ngħid illi anka dawk li faslu din l-oċezzjoni u miex huma kuntenti b'din il-lista. Din hija lista ta' DC 100 Anka skont il-premessa numru 14 qed naraw li hemm ċertu elementi neqsin u l-American Ming laqqas ma jinsab fuq din il-lista li bat mill-iktar speċi invazivi il-South American Coati u koll muwix daqsek prezenti sa xorta jinsab fil- fil-lista. Ir-rakun jinsab fil-lista za mux ir-rakun dog li jista jkun iktar ta' riskju l-ekosistema. Wieħed mill-iktar punti li jista jinfirex ħażin mhuwiex eh, jgħid fuq l U eh, fil-fatt aħna qegħdin naraw illi minkejja l-evalwazzjoni tar-riskju kollu għal dawn il-listi il listi aħna rridu nerġgħu nirrevedu għom f'jannar, għalfejn tin għandha tkun problema meta l-lista nistgħu nerġgħu naġġornawha jiena naħseb Il-raġuni hija sempliċi, jiena ili naħdem fuq l-ispeċi invażivi għadha l-aħħar xar snin nista' ngħidilkom ħaġa biċ-ċert. Illi sabiex ikollna biżejjed konfidenza min-naħa tal-pubbliku hija importanti ħafna sabiex aħna nelbu kull tip ta' teddida ta' dawn l-ispeċi invażivi. Jekk dan ħajkun meddet il-konfidenza tkun diffiċli terġa' tinkiseb min-naħa tal- ta' ċittadini, malli aħna nadottaw dan kollu, aħna ma nistawx fil-fatt nispiegaw li ċittadini għalfejn il-pjanti akwatiċi favorita tagħhom ikunu projbiti fl sessin l-Unjoni Ewropea mhux qed da il- l-ekosistema tagħhom. Jena naħseb illi fil-fatt dan jista' wkoll imur kontra l-anijiet ta' strategija e, Ewropa 2020. Aħna qegħdin sentejn tard u l-Kummissjoni qed terġa' tipproponi lista li mhux ħaterġa' treġġana lura ftit xhur iżda snin lura minħabba illi aħna nkunu tlifna l-konfidenza tal-pubbliku Ewropew. Ġifiri kummissjoni tolbukom sabiex tirtiraw din il-proposta tħejju l-evalwazzjoni ta' riskju tqisu dawn il-punti tispjegaw lill-istati membri li għandna xi ħaġa koll li għanda x'taqsam mal-ispejjeż li huma konċernati mal-fatt meta wieħed ma jieħux azzjoni u jkieġobkom uħorġu nistedinkom bi proposta ġdida. Now for uh, EPP was uh, Renata Sommer, I don't see her she's not here. So, okay. Renata Zomer, Misha dawek Sim Pepe. Eh? Iwa, Sir President, sana restaq point of order, taħseb li għadja tajba l-Kommissjoni twieġeb l-ewwel minħabba li mbagħad aħna nistgħu nerqogħdu nerġgħu intennu l-istess affarijiet minn ħatana, però naħseb li aħjar nisimgħu lill-Kummissjoni ħalli twieġeb qabel ma nibdew aħna bl-istqarrijiet minn ħatana. Iva, mela le, jekk memħat li jixtieq jitkellem. Naħseb nista nistida l-Kummissjoni sabiex titkellem l-ewwel. Jekk taqbel kummissjoni Yes, do you agree? So far is you. Thank you very much. uh. Grazie ħafna, Sir President, membri onorevoli, għanna t-nishtiq Nirringrazzjakom tal-li tittuni l-opportunità li il-proċess. Il-proċess li aħna dottajna sabiex inħejju din l-ewwel lista ta' elementi li huma ta' tħassib għall-Unjoni Ewropea u nixtieq nerġa' ntenni u nisa' fuq il-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tieħu impenn sħiħ sabiex timplementa ir regolament wieħed erba' tlieta slash u erbatax illi fil fatt jiena nista nsejħilha regolament tal-Invasive Alien Species, l-IAS skont l-istrateġija aħna nafu il-pass importanti ħafna sabiex aħna nikontribwixxu ħalli nilħu lan tagħna illi nwaqfu it-telfa tal-biodiversità sas-sena 2020. Pass importanti, l-ewwel pass importanti huwa li aħna nadottom l-iktar fis possibbli din il-lista u f'ħafna mill- Fassil ta' reazzjonijiet mill-Konsil, mill-Kumitat ta' Reġuni, mill-Parlament Ewropew ukoll għal midterm review kienu illi jkunu bażi ta' talba fil-fatt li aħna nadottaw mill-iktar fis possibbli din l-ewwel lista minħabba li din tista' twassal għal fatt li aħna nistgħu nattivaw numru ta' elementi fir-regolament li huma importanti ħafna minħabba li qed jagħmluha possibbli u li l istati membri jimplementaw il-miżuri li għandna bżonn ħallibek. bekk l-iktar elementi importanti tar regolament jistgħu jkunu eh, intużati u implementati bħal bosta miżuri ta' proibizjoni ta' kummerċ, per eżempju, eccetera, eccetera. Jem xoqt nerġa' intenni l-elementi kollha li jinsabu fin-nota tal kummissjoni, iżda ħan nitkellem fuq numru minnhom. Mela, sabiex infakkarkom daqsxejn fuq l-adozzjoni tal-regolament matul it-trilogu jiena naħseb il l-proposta sabiex nagħtu seta l-Kummissjoni ħalli tadotta dawn l-atti delegati li jistgħu jispeċifikaw dawn il-kriterji kienu diġà fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea ġifieri din ma kienitx xi ħaġa illi ħarġet biss matul it-trilogu Issa kienet ukoll fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. U l-Kummissjoni temmen ukoll li huwa importanti li aħna jkollna din is-setaw fil-fatt aħna eh, qed nieħdu l-impenn li nfasslu għad-delegat bħal dan iżda fl-istessin nixtiequ illi nitalmu mill-proċess illi aħna nadottaw din l-ewwel issa ħalli nkunu nafu x'inhuma l-elementi ta' din il-lista nisab fl-artiklu paragrafu 3 illi hemm bżonn nispeċifikawhom iktar minħabba li Aħna qegħdin ngħidu li diġà huma ċari kif huma skont l-istudji li għamilna aħna diġà identifikajna x'inhuma dawn l-elementi xi konsegwenzi jista' jkollhom u aħna diġà iddiskutejna dan kollu mal-kumitat. Apparti minn hekk jiena ma naqbilx laqqas il-Kummissjoni stabilixxiet lista minħabba pressjoni politika, anzi aħna minn flok imxejna skont il-kriterji li nsibu fil-lista ta' regolament u provajn determinaw u koll li ma' speċi għandhom jitpoġġew fuq il-lista u li ma' mandomx. Wieħed mill-iktar kriterji importanti kien li fil-fatt għandna evalwazzjoni tar riskju illi huwa skont il-kriterji li aħna għandna fl-artiklu 4 paragrafu 3 ġifieri kien hemm bosta speċi li kienu msemmija mill membru onorevoli bħal kelb tar-rakun u l-American Minu ma kienx evalwazzjoni ta' riskju fil-fatt li wassal għal dawn il-kriterji. Waħna nafu li fil-fatt li stati membri diġa edin jaħdmu ħalli tejbu l-evalwazzjoni ta' riskju u ekki faħna jkollna evalwazzjoni ta' riskju li jkunu skont il-kriterji żgur il-Kummissjoni mhijiex l lura li tpoġġi din l-ispeċi fuq il-lista ħalli bekkum bat il-Kumitat ikun jista' janalizza dan il-punt. Iva, fil-fatem ħafna speċi ta' pjanti invażivi li jinsabu fuq il-lista għaliex kien hemm evalwazzjoni tal impat li ta' riskju li kienu qegħdin isemmu il-kriterji bħal water hyacinth li qed tagħmel ħafna ħsara fil-xmara tal-Gujana u huwa importanti ħafna li aħna mandewmux l-adozzjoni tal-ewwel lista ħalli b'dan il-mod imbagħad l-istati membri kun jistgħu jieħdu l-passi neħtieġa sabiex verament eh, ma jippermettux li l-speċi tant invażiva li tkompli tinfidex u hemm ħafna iżjed speċi fuq il-lista li urew li huma verament invażivi ħafna u teddida kbira għal biodiversità fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna ħsibna li mhux idea tajba li l-ewwel ikollna ħafna diskussjonijiet twal fuq speċifikazzjonijiet addizzjonali tal-kriterji li diġà huma ċari fir-regolament imma li nipriorizzaw il-ħidma tagħna fuq li konna dawk l-ispeċi li għandhom. Diġà evalwazzjoni tar riski disponibbli jippoġġuhom fuq il-lista li konna adozzjoni kif se jkun malajr. Aħna impenjati sabiex naġġornaw din il-lista sena d-dieħla meta ħafna minn dawn l-ispeċi li semmew minn membru onorevoli ħajkollhom dawn il-evalwazzjoni tar riskju disponibbli li Eh, skont il-kriterju għalhekk huwa importanti ħafna li dan isir kemm jista' jkun malajr. Kumment ieħor li sar fil posta riżoluzzjoni kienet li ma kienx hemm biżejjed informazzjoni għal parlament u l-pubbliku ġenerali tal-proċess li sar. Nixtieq intenni li l-minuti kollha tal-laqgħa tal-kumitat l-istudji kollha li saru Dawn tpoġġew fil-reġistru tal-komitoloġija jinsabu fil-paġna tal-internet tal-Kummissjoni u fuq il-reġistru tal-Kumitat innifsu għalhekk aħna nemnu li aħna tajna l-informazzjoni kollha neċessarja lil pubbliku u aħna konna dejjem lesti li nirrispondu għal xi mistoqsijiet li ġew mistoqsija lilna ħankomplu nippruvaw nagħmlu dan. Anka dawk li huma l-membri tal-Parlament Ewropew ħanħalla naqfaw u nishtiq ngħid li l-Kummissjoni segwiet ir-regolament U rrit neġan tenni r-regolament ma jgħidx li l-atti delegati li jispeċifikaw l-elementi addizzjonali tal-evalwazzjoni tar-riskju jkunu prerekwiżit tal-adozzjoni tal-lista. Aħna diġa verifikajna dan bil-servizzi legali tal-Kummissjoni għaliex hemm skadenza li tingħata lill-Kummissjoni sabiex l-ewwel lista tiġi sottomessa qabel it-2 ta' Jannar. Għalhekk m'hemmx skadenza sabiex inkomplu nispeċifikaw l-elementi għall-att delegat għalhekk mhux tajjeb li ngħidu li huwa prerekwizit li wieħed jadotta lat delegat addizzjonalment biex nispeċifikaw addizzjonalment l-elementi tal-kriterji qabel ma tiġi adottata e, il-lista u aħjar li nispeċifikaw dawk il-kriterji meta jkollna l-esperjenza tar-riskju. Għax din fija e, speċi li fihom e, evalwazzjoni tar-riskju li diġà ġew li diġà jkonformaw mal mal-kriterji. Grazzi ħafna, sana din kelma li kollegi onorevoli, għaw zewċ membri li xtuq jitkellmu. Fjonur? Jina l-lum qed nirrappreżenta l onorevoli Sommer għanka għek forsi ma tindunawx li jienu. Mela, għandi in-noti ehm, imma ħanaqbes ħafna farijiet għaliex naħseb li ħafna minnkom jafu li din hija kwistjoni importanti tiswa ħafna flus. U anka wara li smajt il-Kummissjoni irrit ngħid Jina xorta għandi xi dubji dwar jekk danux organizzat tajjeb u mibni fuq il-valwazzjoni ta' riskju. Jiena qed nisma' dak li qed tajt il-Kummissjoni li jaħsbu li hemm ħafna speċi li m'għandhomx din l-evalwazzjoni tar-riskju standardizzata tal-Istati membri sissa imma hemm ħafna annimali li huma speċi invażivi li huwa vera minn diffiċli wieħed jifhem għalfej mhumiex fuq il-lista u hemm xi speċi li jien ma tistax tifhem għalfejn jinsabu fuq il-lista. U għandi ħafna eżempji għawek minnant l-onorevoli Sommer. Imma anka bell-esperienza personali tijaj. U jena għarta l-biza meta rrit nabbanduna il-noti li għandi u d u nitkellem spirtu pront. Jekk nitkellmu dwar l-animali li jgħixu fl-ilma, xaħġa li jenna nidiskutu fl-Svezja, għanna il-lawista Amerikana per eżempju, li hija sfida kbira u teddida kbira għall-awisti Svediżi. Din ix ħaġa ma tissemmix. Il eh, Il-gajdra tal-Paċifiku, per eżempju, li infirxet fil-Svezja b'mod kbir, il-Round Gobi li hija ħuta li wkoll hija sfida kbira, l-ebda waħda minn dawn it-tlieta ma tinsab fuq l agenda Imma mbagħad is-signal crayfish qiegħda fuq il-lista. Li hija xi ħaġa li qed tiġi mrobbija eh, fl-Iżvezja. U jiena kuntattjajt il-Kummissjoni u nista' nifhem li ħafna nies fl-Iżvezja m'għandhomx għalfejn jinkwetaw li din il-ħuta tinsab fuq il-lista ma jfissirx li mhux ħajkunu jistgħu jibqgħu rabu rabuhom. Mek dan huwa l-każ mela għalfejn qiegħda fuq il-lista. Allora jimporta ah, jekk edha fuq il-lista? Dan ma jserraħlix moħħi, anzi ħassibni aktar. Għax fuq xie xet nifukaw, għalix jina naf nis fil-kostituenza tagħna li għandhom tħassib gbir fuq dan. U l-unika reazzjoni rċivejt meta tkellimt ma' nies lura f'pajjiżi huwa li din il-lista li huma mħasba dwar li ma speċi jinsabu fuq il-lista u mhux kif e, u mhux dawk l-ispeċi li fil-fatt jinkwetahom ħafna u li ma jinsabux fuq il-lista. Jina mhux ħanoqgħod ngħidlek x'bejniex l-informazzjoni kif suppost jew le, issa huwa diffiċli wieħed jara x'inhija l-loġika ta' din il-lista li ġejja minn proċess li aħna importanti ħafna minnu u importanti ħafna għalhekk fisem il-PPE aħna maħniex konvinti kif inibħalissa. bħalissa Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, l-Onorevoli Brandi, mela minn saħan nibda fuq il-revizjoni ta' nofsi żmien fuq il-strateġija ta' biodiversità. Revizjoni sewda bħafna l-inji homor, imma kien hemm element pożittiv fuq l-IAS, ġifiri speċi ta' invazivi, alien invazivi, u l-ġlida kontrijom. ta' fej kena il-go-ahead ah. Fuq il-karta jidri li kollox jinsab fil-post. Għalek aħna konna mxin fid direzzjoni tajba, konna edin nistennew biss il-fazi li jmiss. Iġifiri, li namlu x-xol tagħna fil-prattika. U jiena nemmen dan huwa proprju dak li qed tagħmel il-Kummissjoni. Aħna tlabna l-Kummissjoni, tajna mandat lill-Kummissjoni u fissajna skadenza qasira ġviri tnej ta' jannar ta' sena diħla, żmien xahar ġviri, sabiex ifasslu l-ewwel lista ta' dawn l-ispeċi għaljen invażivi li kienu qegħdin jiġu miġġielda fuq livell Ewropew. Din lista perfetta? Le, laqas xej. Eżempju minn pajizi, mill olanda aħna għanna problema kbira. Em, far li jismu l maskrat inna nġilduħ numru ta' snin, mux għalix dan l-annimal ma jġobniex, imma għalix qed jimmina il-digi tagħna. U propju f'din il-ġimgħa meta għaddej summit fuq il-klima f'Pariġi, f'dej il-mitigazzjoni hemm l-adattament li wkoll huwa kwistjoni sensittiva ħafna. U l-maskrat għandu rwol importanti ħafna biex jagħmilha diffiċli għalina fl-Olanda li nadattaw aħjar għat-tibdil fil-klima għaliex dawn qed jimminaw id-digi. U rrid ngħid li jiena sorpriż li l-maskrat ma jinsabx fuq il-lista. Imma dan ifisser li l-lista nifissa hija xi ħaġa li għandha l-oġġezzjona għalija? Minix konvint. Mżon nevitaw li l-aħjar huwa l-għadu ta' tajjeb. Jena naħseb li l-Komissjoni għamlet ix-xogħol tagħha fid-dawl tal-ħin li eh, tajnijom tal-iskadenza li fissajna u aħna tlabnihom li ħorġu bl-ewwel abbozz qabel l-2 ta' jannar tal-2016 u l-lista mhijiex perfettanzi, il-bot minn perfetta, imma hemm biżejjed ma qalet il-Kummissjoni hemm biżejjed għodot sabiex wieħed ikabbar il riskju kella jadatta l-istanzi fil-snin li ġejjin. Għalhekk jiena fiduċjuż il l-Kummissjoni hekk Element li ġi preżentat miż-żewġ kollegi li prezentaw l-oġġezzjoni hija li din hija bbażata aktar fuq kriterji politiċi minn ehm, kriterji xjentifiċi. Jina minn xjentist għalhekk rrit nibbaża eh, fuq dak li jgħidu oħrajn, imma dak li naf jiena huwa li jekk aħna niddiskutu lista bbażata fuq xjenza f'din il-kamra, aħna eh, bid definizjoni ta' stess qed ninkludu kriterji politiċi. U l-kollega Fjellner qal li kienet jitkellem mhux biss bażi tal-lista li hu inata, minant eh, l-Onorevoli Summer manka bazi tal-esperienza tiegħu stess. Jina nista' nimmaġina li dik ukoll hija evalwazzjoni politika mhux bis xjentifika, għalhekk jiena naqra sorpris li qed nagħmlu din diskussjoni bħalissa. Jiena nħoss li għandna bżonn ikonna aktar fiduċja fil-Kummissjoni. U jiena naqra u ukoll mill-koalizjoni ġiet formata kontra dan l-abbozz ta' din il-lista Jiena naħseb li uħut irridu lista itwal oħrajn lista iqsar. E min jista' jgħid li l-Kummissjoni għamlet biċċa xogħol tajba ħafna, jiena ma nistax niġġudika. Għalhekk jiena naqra sorpriż u il-grupp tiegħi ċertament eh, jagħti il-Kummissjoni l-benefiċċju tad-dubju sakemm il-Kummissjoni tajt li din hija ħidma li għadha għaddejja u li din l-ewwel lista għadha l-ewwel pass fi ġlida kbira kontra l-ispeċi għaljen invazivi, Jekk ikolli dan l-inkoraġġament minn għand il-Kummissjoni, il-Grupp Liberali ħajvota kontra l-oġġezzjoni u jiena naħseb jekk aħna nieħdu il-biodiversità bis-serjetà u jekk naraw l-analiżi ta' nofs iż-żmien tal-istrateġija tal-biodiversità u naħduha bis-serjetà, m'għandniex nimblukkaw dan il-proċess tal-ġlieda kontra l-speċi għaljen invażivi u namlu pressjoni fuq il-Kummissjoni sabiex kompli taħdem fuq dan fis-sena li ġejja u ma nivvotawx kontra din il-lista. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Melior. der Zeitplan Grazie għafna naħseb li timetable tal-Kommissjoni vera kien ambizzjuż u naħseb il problemi li aħna illum diġa semmejna u diskrivejna u minħabba li kellem verament timetable ambizjuża. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt il-problema ewlenija hija li kien hemm kriterji differenti u allura rizultat riżultat ma kienx wieħed konsistenti jina naħseb li għal din raġuni ir-riżultat mhuwiex biżżejjed laqqas għandna tliet problemi ewlenin. L-ewwel il-kwestjoni ta' meta aħna verament nistgħu niddikiraw speċi bħala invażiva kif nistgħu naġixxu fuqha. X'tib ta' spejjeż wieħed jista' minnom minnhom jekk wieħed ma jħux azzjoni U aperti minn hekk wieħed jista' verament jara x'inhu ma tip ta' spejjeż kif wieħed jista' jippreżenta dan kollu. Naħseb li lan minimum huwa illi aħna inwaqfu l-estensjoni u l-firxa ta' dawn il-speċi invażivi. Iżda fl-istess ħin aħna naħsbu illi hemm ħafna speċi invażivi li diġà qegħdin fit-territorji tagħna u allura rridu nħdu azzjoni parti minn hekk. Naħseb li l-ħruġ ta' dawn il-listi għandhom ikunu marbuta ma' ċertu kriterji speċifiċi. Ma nsibx li fil-fatt għanna ikonna fl-ħar mill-ħar li s-sar l ingazzaw fija u nżidu minna. Jil-din raġuni jimmetan ċina satisfatta bil-lista, jidispeċini illi fil-fat għanna lista kifini palissa, pero minnaħal oħra rridu nieħdu l-ewwel pass naħseb li l-istati membri huma mitluba wkoll li fil-fatt bat l-ispejjeż li huma konċernati għandhom ikunu koperti mill-istati membri. Grazzi. Ja, Ġuli. Ġuli. Grazie ħafna. Pala membru ta' dan il-koalizjoni stramba, nishtiq insemmi xi punti. Skużawni, jina wasal tard għalek, skużani ma smajċ dak li għalizu il-kommissjoni għalek, jek, eh, niskuza ruħi jek diġa semmejtu xi punti ħan semmijin. Imma il-kwistjoni ewlenija tiegħi meta wieħed jagħmel oġġezzjoni bħal di, jiena kont shadow rapporteur fuq dan fl-aħħar parlament, tkellimna ħafna. U ovvjament pala xadu inti tiħu l-ħin u tagħmel sforza biex li lilek innifsek dwar li ma annimali koroħ jinsabu hemm pjanti u annimali, tipprova tifhem x'qed jiġri mhux biss l-istat membru tiegħek manka fi stati membri oħra. Wara li għamil dan jina ġibni idea ta' dak li jina nishtiq nara fuq din il-lista eh, inizjali. U xaħġa li kienet ta' xokka li kienet li niskopri li numru ta' pjanti partikolarment fil-kassijaj li konna tkellimna dwarom u aħna konna ħsibna u le dik ovvja dik ħatkun li fuq il-lista. Le, mumiex fuq il-lista. Issa, teknikament, kif qed nifhimha jiena, Hemm raġunijiet għalfejn mhumiex qegħdin hemm minħabba l-evalwazzjoni tar-riskju, eh, il-mod ta' kif ma' prezentat mill-Istati membri u bat kif jispiċċaw fuq il-lista tal-Unjoni, imma dan wassal għall-lista li jena nekkonsidra bħala mux sodisfaċenti u jena nħoss li jemżon indirizzawa issa u namlu tibdilit issa. Jena naqbel ma' minn qal li jemżon li il-namlu pressjoni mal il-Komissjoni biex jagħmlu affarijiet fuq il-lista naqbel. Imma l-mod kif namlu il-pressjoni fl-opinjoni tiegħi hija noġġezzjonaw għall-lista li xejn naċċettaw napprovaw il-lista bil-fors li ħan ispiċċaw indumu iżjed fil-proċess. Jiena naħseb li jibgħat messaġġ tajjeb lill-istati membri li hemm bżonn joqogħdu naqriżjed attenti fuq dan. Ma nix qegħdin nippruvaw nevitaw dawk l-ispeċi li jistgħu jiswew ħafna flus biex jiġu eradikati, imma ejja neradikaw u nittrattaw dawk l-speċi partikolari l-ewwel. Għalhekk jiena esta li nivota favur din l oġezzjoni Nispera li dan ma jfissirx li ħajkun hemm dewmin twil, ma sempliciment li aħna nixtiequ naqrizja ħsieb u naqrizja tazzjoni meta nġu biex nindirizzaw problemi reali, grazzi. Grazzi. Jidher li mawħat ieħor li xtiq jitkellem? Nina naħseb li f'dan il-kas nista' nagħti l-kelma lura periodu qasir ħafna eh, lill-Kummissjoni biex jekk irridu jistgħu jirreġixxu. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb li kien ċar li aħna l-koll naqblu li l-lista għada mhix sħiħa, mhix kompluta U nista' ngħidilkom li hemm ħafna nisem barra li jahzbu li hemm wisq speċi fuq il-lista u hemm ħafna li jahzbu li m'hemmx bizzejiet speċi fuq il-lista. Għalhekk irridu nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Irridu noqogħdu attenti u nagħmlu naraw e, biċċert li qabel ma nżidu speċi fil-lista li jkunu skont il-kriterji. U nixtieq E, mullura lura għal xaħġa li għal wieħed mill-kellima dwar l-awista Amerikana, per eżempju, nafu li hemm xogħol e, meta wieħed jiġi biex jagħmel evalwazzjoni tar-riskju, l-evalwazzjoni għadha mhix lesta għalhekk mhijiex inkluża fuq il-lista. E, Single crayfish qiegħda fuq il-lista għaliex kien hemm evalwazzjoni u iva vera kien hemm ħafna argumenti soċjoekonomiċi li ġew preżentati sabiex din ma tkunx fuq il-lista, kellna diskussjonijiet fuq dan u aħna nemmnu li xorta ta' min ipoġġija fuq il-lista għalix irridu nevitaw li tkompli tinfirex. Għad hemm xi xmajjar anka fl-Skandinavja fejn din l-ispeċi għadha ma daħliċ huwa possibbli li jiġu miżmuma. U f'dawk il-postijiet fejn teżisti din l-ispeċi hemm pjan e, sabiex din ma tinfirex ma fejn qiegħda tista' tiġi mrobbija e, imma m'għandix tinfirex u m'għandix tinfirex speċjalment f'żoni fejn għadha ma waslitx. U hemm numru ta' speċi bħal dawn li jista' jkun li diġà jinsabu f'wieħed jew żewġ stati membri, ma rridu nevitaw li jiġu ikkummerċati fil-ħwienet tal-annimali domestiċi, pereżempju, inkella jmorru fuq gżira fejn jistgħu jagħmlu ħsara kbira. Għalhekk aħna nemnu li l-lista bħalissa tinsab fuq il-livell ta' għarfin xjentifiku li għandna sissa. U l-importanti biex neħu l-iskadenza nkunu qegħdin inwettqu il-kriterji tar regolament U nerġan tenni li l-ħidma għaddejja waħna impenjati li nkomplu intejbu il-lista sakemm dawk l-speċi u il-kriterji u hemm l-evaluazzjoni tar riski tagħhom. Grazzi ħafna, jiena verament kontent li nisma' l-Kummissjoni qed taħdem biex tilħaq l-iskadenza jiena ċert li meta jkollna laqa li miss mal-kummissarju meta jina nsaqsi dwar l-iskadenzi u ħafna files oħra. Jekk ikun hemm bżonn xi atti delegati, palma semmejt fil-klim ta' introduzzjoni, din id-diskussjoni tkun għal xej, din id-diskussjoni tissir biss għaliex m'hemmx att delegat fuq fuq l-evaluazzjoni ta' riskju. Jina ma importanix kemm tkun twila l-lista, jiena rrit lista tajba, kif suppost. U palma għal xaħat għawek, il-laħjar u għal għadu ta' tajjeb, iva tajjeb, ma' għax tajjeb manna. L-istihżina waslunna l-rizultati ħżina. U telfin ta' fiduċa minnaħat tal-pubbliku Ewropew għalix ma nistawx nispjegawlhom għalfej il-lista tal- speċi għaljen invażivi hija kif U jina konvint bil-kbir li f'dan il-kas ikun ħafna aħjar li ikonna l-lista iżjed tard milli ikonna lista ħazina. Mela, daw kienu il-kliem aħħarin tiegħi fuq dan. Ħajkun hemm votazzjoni fuq dan illum war nofsinhar fl-erba' u meta tgħaddi mbagħad tiġi votata fil-plenarja fit-tieni plenarja ta' Diċembru. Issa ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna ni hija oġġezzjoni oħra din id-darba oġġezzjoni kontra l-autorizzazzjoni ta' amherrun modifika ġenetikament te 25 Nixtieq l kelma li dawk li jagħmlu l-oġġezzjoni, naddi l-kelma lil Bart Stiles l-ewel. Grazzi, Sir President, kollegi. Inħademt ma l-Onorevoli Boyland u kif ukoll l-Onorevoli Bailin għal abbosta riżoluzzjoni sabiex nagħtu tweġiba għal l-abbozz tal-Kommissjoni. Nafu illi din hija proteina tolleranti għal glifosat, aħna nitkellmu f'iktar dettal iżjed tard dwar glifosat. Aħna nafu illi jekk hemm qbil fuq din il-varjetà sejra tinfirex il-prassi tal-użu ta' din is-sustanza fil-bidja. fl moddi tkellimna dwar il-parijiet l aġenzija Internazzjonali għall-Aġenzija għall-Riċerka fuq il illi evalwat kif din il sustanza jista' jkollha appuntu impatt karsinogeniku. Jiena ma nixtiex noqgħod nidħol f'dettall tekniku żejjed Il-punt tiegħi huwa essenzjalment sanatura natura politika fil-bidu tal-mandat tal-President Juncker Huwa qal illi kien qiegħed jimpenja ruħu sabiex il-Kummissjoni ma tidħolx għal deċiżjonijiet dwar il-sustanzi GMOs jekk ikun hemm oġġezzjoni wiesa u mifruxa. Aħna nafu il-qafas il tal-GMOs ma jaħdemx. Kien hemm dibattitu interessanti li kien ġiet ta' mill-Kummissjoni għall-introduzzjoni ta' ikel u alf ġenetikament modifikata. Dan il sujġett ġi abbandonat il-għalix eh, ma kienx hemm bil fil-komitat u nqas fil-plenarja u tlabna sabiex tiġi ppreżentata proposta ġdida. Jiena nemmen illi minkejja l-maġġoranza wiesa fil-plenarja, aħna nemlu xorta waħda illi għanna nisħu iżjed illi l-varietajiet ta' GMOs li jistgħu jiġu importati għandhom jirċievu oġġezzjoni ċara min-naħa tagħna. Irridu nisforzaw lill-Kummissjoni sabiex hija twetta il-ħidma imweda mill-President mitluba mill-Parlament u tkompli taħdem qatih f'din id-direzzjoni. Bekk nitlob li tiġi approvat bozza, għaw jiġi approvat la bozza illi ħdimt fuq jien mal-kollegi l-oħra fil-votazzjoni li ħajkonna fl-erba ta' nofsinhar. As this is joint debates uh, uh, on ċa dan huwa dibattitu konċunt fuq l-istess suġġett naħseb jagħmel sens illi Naddu mikrofon l-Onorevoli Donano. Grazzi, grazie, Sur President. Jiena edha flok l-Onorevoli Gludin. Il-Kommissjoni Ewropea tixi totalizza fis-suq Ewropew il-prodotti illi fihom dan il-majs illi ġi prodott minn Monsanto illi suppost u eżistenti għal glifosat u l-ammonju glifosat. Ta' dinja sostanza illi tinsa fron ta' fat li l-iktar pesticid b'saħħtu fid-dinja. L-efsa approvat din is-sustanza xorta waħda għatem problema il għaliex is-sustanza tibqa' meg b'mod iżolata differenza mill-pajer tal jark illi wera sinerġija bejn il-glifosatu komponenti oħrajn illi jiddaħlu fil-prodotti kommerċjalizzati li jark klassifikat din is-sustanza bħala possibilment karsinogenika u din mhux biex ta' ħsara għan-nies iżda anki għal biodiversità għal ħamrija nifissa u għal min jikonsma il-prodotti li jiġu minn din il-ħamrija. Prodotti ta' dan it-tip huma taħsara għal natura. Kull meta jkun hemm prodott ta' dan it-tip fissu suq qegħdin inżidu l-użu sostanza madwar id-dinja. Id-data li provdiet l-amministrazzjoni Amerikana hija formali, tnaddu minn 400 gram għal trobbi għal tuħta raba mux GMO u 1000 gramma għal l GMOs. Kif torqot l-Ewropej, torqot s-saxħa tagħhom, torqot il- situazzjoni anki tal-bidja l-autorizzazzjoniet mhumiex biżejjed u hemm anki problemi ta' prinċipju apparti problemi reali. Hemm nuqqas ta' data, l-istudji illi twet u mhumiex b'saħħithom u solidi biżejjed. Meta tawtorizza GMO GMO ma erbicida mbagħad irdu naraw anke skont l-użu li ħajsir eżattament ħajkollok din is-sitwazzjoni. Importanti naraw pereżempju it-tniġġis anke tal magni tal-karozzi dak tittarhom f'kuntest reali mela jekk dawn it-testijiet joddu għal karozzi għalfejn ma nix namlu l-istess ħaġa għal prodotti li nikkonsmaw u dan mill-pajjiżi l-oħra wkoll, pajjiżi terzi. Suppost l-Unjoni Ewropea forza ekonomika jew x'fadal minna għandha tipprova tippromuovi prassi tajba l-użu tal-CBOs ma jistax tmur lura minnu mhux ħaġa qed ngħidha jindi. Anki ħareġ mis-Segretarju tal-Istat Amerikan il-prodotti kimiċi huma xaġa addizzjonali. Aħna qegħdin naraw kif jinħolqu pjanti b'saħħithom ferm u dejjem ikollok tuża sostanzi kimiċi iżjed b'saħħithom għalihom u dan jgħod anki għal rifuzat illi ġiet klassifikata bħala possibilment karsinogenika. Palissa l-kwestjoni għedha tiġi diskussa anke fl-Istati Uniti fejn din il-varjant ġiet għaw tarġi ta' ta' din is-sena u il-prodott u perikolus għal flora għal fauna u jista' iwassal anke għal rezistenza Din hija konsegwenza tal-użu tal gmo għal dastant jekk l-Unjoni Ewropea timporta prodotti minn pajjiżi terzi hija responsabbli għal konsegwenzi. Dan għandu konsegwenzi fuq l-isfond agrokimiku. Aħna qegħdin nivvotaw hekk għal supremazija tal-produtturi agrikoli madwar id-dinja jekk nieħdu vot ħażin. Ja ma ninsewx liġi 192 tal-2003 jekk hemm nuqqas ta' dejta għal ġudizzju ma jistawx għadu deċiżjoni tajba, l-Komissjoni ignorat il-prinċipju prekawzjonarju għal sa' nitlob il-kollegi biex fid-dawl tal-fatt il-Komissjoni ma jtlilin mis-seta taħħa fissem is-seta prekawzjonarja niddeċidu ma nawtorizzawx il-possibilità ta' kummerċializzazzjoni ta' dan il-prodott fis-suq Ewropew. Grazzi għandi ħames kellima fuq l istatijaj L-Onorevole Gjan l-Avannas. Grazzi, President. Mandiċ wis xinajt. Għasa ħana għu nistaw naqblu bejnietna. Memx ftejn bej il-gruppi. U għasfiħ dan il-gruppi xie minn daqqiet bħala opinjoni personali jien. Iżda, mhux dak li rridu niddiskutu llum. Il-problema li għandna qudiemna hija waħda ta' natura politika fil-verità. Mal-Kummissjoni tħadditna dwar il-possibilità tal-razzjonalizzazzjonar tal kommercializzazzjoni ta' dawn il-prodotti GMOs. U il-Kummissjoni biex ngħidu tilfit l-battalja tagħha għaliex il-proposta li res qed ġit rifjutata mhux hekk biss kien hemm ukoll dik l il li titlob il-Kummissjoni biex tiġi prezentata proposta legislativa ġdida, ħna kolleġislaturi. U għadastant, il-Kommissjoni trid tieħu konsiderazzjoni dak li qed il-Parlament Ewropew nkella ma nkunu nisfaw xejn. Aħna nfakru l-Kommissjoni ma sax tagħmel li trid u joġoba, tawtorizza l-GMOs l kondizzjonijiet, mingħajr ma jkun hemm definizzjoni tal-qafas ambjentali Għalla sant għadin nistenna proposta ġdida dwar afas legali ġdid fid-dawl anke tal-ħruġ fis-suq u l-kommerċjalizzazzjoni tal-GMOs. Aħna li torbu li deċiżjonijiet bħal din deċiżjonijiet li joħolqu daqstant kontroversja bħalma qegħdin naraw fis-suġġetti li qed ma jġuġ konklużi Dak huwa il-pont li ritressa il-Partit tas-Sendin. Kellem li miss. Fimtek ħażin tgħid titkellem. Mela, komment fil-qosor ferm. bħala moviment ħamistilel aħna nixtiequ nagħtu l-opportunità l-oġġezzjoni illi hija essenzjali b'mod partikolari biex nibatu messaġġ ċar lill-Kummissjoni sabiex. Nuru li situazzjoni sabu fiha llum ta' inċertezza, ta' interpretazzjoni ħilsa fl-autorizzazzjoni tal-GMOs ikolla għana ħari tkun importanti li nuru oġġazzjoni għall autorizzazzjonijiet li ser jiġu prezentati għax il-problema hija waħda sistemika hija waħda fil-sisien stess tal-proposta li għadha tixtieġ ċarata u il-messaġġ għandu jkun ċar mibawt mill-Kumitat Envi bekk jiena appoġġajt l-oġġezzjonijiet li resqu il-kollegi li ħadu l-mikrofonu qabli. Grazzi. You and now Grazzi. L-Onorevoli Fjoner. Much, Mr. President. Grazie, President. jina naħseb illi huwa dibattitu ta' sew deprimenti dibattitu illi kanna bosta drabi li ħajkompli tenni ruħu bosta drabi oħra. Dejjem jirrepeti ruħu. Mela t-niskelmu dwar zewċ ġoħ tar-raba komment modifikati. smajna messaġġ ċar li m'hemmx riskju meta mqabbel ma prodotti mhux GMOs la sosad ġaħet bl-approvazzjoni tagħha u fl-2009 mbagħad qalu li ma kienx hemm riskju ola minn prodott mhux ġenetikament modifikat non GMO ġifieri. Imbagħad tagħti anki l tagħha fl-2013 illi le mhux iżjed perikolus. U f'Ġunju din is-sena qed tajt illi taħlita ta' dawn iż-żewġ ċuħ hija sigura daqs il-bqija tal-prodotti. Erba evalwazzjonijiet għal-dastant fi żmien tal-COP f'Pariġi. Nisma' dan is-suġġett u ifakkarni f'min jiċħat il-kambjament klimatiku. Qed niddeċidu nqabdu x-xjenzjati. Iżda mbagħad anke kumma konsistenti unanimi u għal 5-10-15 sena jgħidu l-istess ħaġa jien għandi l-esperti tiegħi. Mhux ħafna, issa dawn jisqu l-kontrarju. Għadda stant jien nafdalilhom. Bħal dawk li jiġdu il-kambjament klimatiku. U nasibx dan il-kumitat għandu jaħdem b'dan il-mod. Għanna nażlu l-esperti u nisimgħu l-opinjoni tagħhom u nsegwu l-parir li għatu. Meta nisma' il-kummenti u nara illi għanna naraw anki f'kuntest politiku usa għanna nużaw dak il li għan possibli. Meta nara t-test li għajt li s-sistema ta' approvazzjoni u rrit illi hija insoddisfaċenti fid-dawl ta' nuqqas ta' maġġoranza kwalifikata favur autorizzar ta' ejet fissu ta' prodotti li fihom jom magħmula minn organizmi ġenetikament modifikati. Kiku nibqgħu nam nimxu b'dan il-mod f'kwalunkwe kontest ieħor, ngħidu illi ma naqblux għal l li membri ma jaqblux fuqha. Naf illi kellna vot fuq il-proposta tal komissjoni fuq l-indirizzar ta' dan illi bosta membri votaw kontri għal raġunijiet differenti. Ġiri mill-lati kompletament opposti ta' din is-sala. Issa qed ngħidu li votajna l-aħħar dar kontra l-aħħar darba u stant kwalunkwe proposta dwar il-ġimma u sa votaw kontri għadi ma tagħmilx sens. Kenna vot fuq il-moratorju u d-deċidejna il-moratorju ma naddux għalija Għal sant tafna kwalunkwe opportunità li ġiet wara billi inwaqfu kol applikazzjoni possibli immaġinabbli. Marx qegħdin napprovaw il-vot, maħniex qegħdin nimxu fil-fatt mal-vot li ħadna. ħadna l-leġislazzjoni, din il-bicċa leġislazzjoni, u anki min ma toġbux. qatt ma rajna fil-fatt taqsek ministri jimxu f'din id-direzzjoni u sta din provaw nwaqfu kull tentattiv li nimxu l-qoddim. Dan ma nasibx li għamil sens, ma nasibx li huwa ġust. Grazzi, grazzi ħafna. l-Univri Torvalds, mela. Nistaw najdu illi għanna taħlita kbira u niqfu għal-kafe. L-Univri Cousins. Lil-bidwi ħatlu kollox ħatlu dak kollu li kellu l-est tal-miliet jgħid il-qawl Svediż. Bat kollox qed tufkaffa waħda. Għanna protonek moralist ħafna meta rajt provajt nifhem għala għad diħed l-approċċ mort lura l-Komitet ta' Hoffman u Srur Peter. Hemm fan Kasper li ħajajt jħan hu soppa u daw qed jgħidu. Is-soppa mhux se jaħduha għaliex qed jaħsbu li l-Kummissjoni idet l-ingredjenti l-ħżiena fis-soppa. U wara ħames tiem nafu ġara. Supan Kasper miet ħan minimizzaw l-impatt ta' dan il-Kumitat. Il-qalba ta' kustjoni xini. Il-Kummissarju Juncker għamel weda li ma zamx. Il-revizjoni tal gmo li ma ninsewx ma rridx li l-Kummissjoni tuħu deċiżjoni meta l-biex tal-Istati membri ma ħedġuwix tagħmel dan. U dik hija l tal-kwistjoni aħna rridu nsaqsu. L-Sur Juncker biex iżom mal-kelma tiegħu. u mux naqodu namlu bħal din il-ħrafa li semmejt, grazzi. This was in place and in time. Julie, floor is yours thank you. Um, I, I read... Julie, għandet il-mikrofonu, ma konċ sorpriza bl-oġezzjonijiet, għalix dan se, din sejra tkun ix-xejra f'dan il kovitata jiena nifraħ fil-fat l-onestà tagħha li qiegħed ċarat perfettament li hija kontra għaliex hija kontra il-GMOs bħalma huma il-ħodor dejjem kienu ċari dwar dan ma nifhimiex iżda nista' naċċetta bħalma mlu anke l-moviment ħames tilel. Il-tarita ta' populizmu u anti-korporatizmu l-estendiet anti uniti tonna fil-verità hija kwistjoni nazzjonali. Għanna l-politika nazzjonali illi hija ta' ħasra. Din għalija hija l-iżjed oġġezzjoni bla sens immaġinabbli. Qegħdin noġġezzjonaw il għaliex dan l-organizmu huwa resistenti għal sustanza li hija approvata għall-użu fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa użat ferbajn fil-mija tal-ġuħ tal-raba fl-Ewropa u qed naġġezzjonaw għal importazzjonijiet xkejkna għal għax fihom prodott li jista' jintuża fl-Ewropa stess. Anke Ki bacon sandwich kem xejn maħru għandu il-potenzjal li l-kanser, xħan għamlu għan projbixxu il-sandwiches bil-bacon. Forsi il-greens daw il-ħodor ma għomx le l-sandwiches bil-bacon. Ah, bartifa. Ma dak differenti. Dinja ħja professjoni tiegħi vera bla sens, għadaw qed nisma' daw il-kummenti għandna sistema, sistema li taħdem. Ġewa frutti l-possibilità illi jiprojbixu il-koltivazzjoni ta' alf ġemawż ma ħadwiex, għallura sa il-għal nqogħdu niġu din l-loġika ta' tfal żgħar ilala għandna nimxu b'dan il-mod użaw il-proċessi it-tajba. Jena musta nappoġġa din l-imġiba, grazzi. Thank you, and... Uh... Grazzi ħafna, Sandi, zewċ minni soħra li xtiq jitkelmu, bas ħajkolli għala din il-lista, jek memħat tiktar naturalment jixtiq jitkellem. Stefani Kjoġbuk. Grazzi ħafna, Sir President, naħseb li possibilment aħna naħsbu illi dan l-element numru tlieta mhuwiex daqshekk perikolus, però tant inbidel ġenetikament illi dan il-glifosate Nbidel ħafna u naħseb li jekk allura xi tip ta' minn dan il-qamħirun ikun qed jitkabbar fil tagħna. Ħajkun hemm bżonn ta' iktar użu ta' glifosat ġifiri iktar użu ta' pestiċidi fl-liqi tagħna u raba tagħna. Naħseb illi manna lebda dubju illi il-glifosat għandu ċertu riski għas-saħħa tagħna u naħseb illi aħna wek rridu noqogħdu attenti fuq il-prevenzjoni u nippruvaw iva nneħħu kull tip ta' riskju element li jista' jkun ta' riskju għandna neskluduhom, però jiena naqbel mal-kelma ta' qabli għandna ħafna regoli li aħna implementajnijom kontra il-pjanti li huma ġenetikament modifikati u qed nara illi qisna qegħdin nippruvaw indaħluhom issa miflok mill-bit mit-tieqa. Naħseb illi aħna ma nistgħux nagħmlu politika bħal dik kolli ngħid nirringrazzjak. Issa għandi il-kollega Zoltan li huwa l-aħħar kellim. Grazzi ħafna jiena nixtieq nitkellem fuq parti mill-diskussjoni. Is-Sur Juncker u tiegħu fil-fatt issemmew ħafna ġifieri jekk il-maġġoranza tal-Istati membri jkunu kontra l-GMO il kummissjoni m'għandix tkun dispożizzjoni toħroġ il-permess għal GMOs. Issa ta' mhux biss semmih fid-diskors, iżda anke fil-programm ta' ħidma m'għandniex ikollna l-illużjoni iżda illi il-Kummissjoni qiegħda tgħid kif qal il-Kummissarju stess li din biex ħatiġi. Iżda jiena naħseb illi l-bidla tal-proċedura għanda tkun possibbli wkoll anke f'sitwazzjoni oħrajn u din hija xi ħaġa li huma ma jixtiequiex. Allura nerġa' tenni din mhix xi ħaġa li għandha x'taqsam biss mal-weda ta' Juncker, iżda anke l-Kummissarju li responsabbli qed jgħid li din il-weda ma tistax tinżamm ħaġa oħra. Għalfejn il-Kummissjoni qiegħda tajt il fil-fatt dan il-permess mhux joħroġ. Jekk ma jkunx hemm maġġoranza la favur laqas kontra, lura l-efsa għandu l-ħroġ b'opinjoni jekk l-opinjoni ma tkunx kontra dan l-element kien ikun allura l-permesser tiħroġ mill-kummissjoni. Aħna nixtiequ illi nitkellmu fuq dawn l-istqarrijiet tal-istituzzjoni, però ma nafx jekk hemm xi istituzzjoni ta' riċerka indipendenti li tista' tgħid x'inhi l-opinjoni tagħha parti mill lefsa Aħna nafu fil-kuntest tal-EFSA li kien hemm ħafna każijiet brabta ma' ħafna istituzzjonijiet bioteknoloġiċi U issa rridu naraw jekk dan li qiegħed jgħat mill-lefsa xi ħaġa li aħna nistgħux naċċettaw jew le. Grazzi. Kummissjoni issa jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi kbira wkoll tal-li qed l-Kummissjoni l-opportunità illi titkellem fuq eh, din mozzjoni riżoluzzjoni. Nixtieq illi nfakkarkom il-sitwazzjoni li ninsabu fija għalfejn ħadd diskutu din il-proposta aħna din fil-fatt nitkellmu fuq il-fatt illi l-Kummissjoni marret li l missatat mis-setat illi għanda għanna tawra fil-mandat però jiena jkolli ngħid illi hemm proċedura, proċedura illi fil-fatt għandna għafas regolatorju illi kien stabbilit flimkien mal-Parlament u mal-Kunsill dan huwa qafas pjuttost restrittiv li meta jkun hemm talba għal ħruġ ta' permess tal-operazzjoni dan għandu jkun analizzat mill-essa. Iżda aħna għadin naraw li f'dan il-każ għandna avveniment wieħed jew tnejn u naħsbu illi fil-fatt dawn huma elementi illi rġajna rivetajn jom uħriġna permessi dwaru maħna nafu fuq li ma sustanzi din nitkemmu miex affarijiet li smajna bihom il-bira u fil-fatt aħna ħriġna dan il bazi ta' bażi tal-approvazzjoni illi kienet ġiġa ħarġet qabel. U dan it tib ta' amħerrun huwa simli għal tip ta' amħerrun konvenzjonali kien hemm min għamel ċertu kummenti minn Franza, mill-Awstrija, eċetera, illi fil-fatt ma kienux ikkonsidrati, però l-essa ħares lejn il- każijiet u lejn il-kummenti il-konklużjoni tagħhom kienu differenti minn tal-istati membri. L-istati membri fil-fatt ħarġu ċertu kummenti però fl ħar mill-aħħar ftemu wkoll u qablu mal-pożizzjoni tal-EFSA. Il-pożizzjoni tal-EFSA fil kien pjuttost miftuħa l-kumment minħat tal-pubbliku, il-Komitat Ċjentifiku wkoll ressaq ċertu mistoqsijiet, issa aħna qegħdin naraw illi fejn ninsabu fil- pozizjoni sa jmiss li nibatu din l-informazzjoni l kumitati waħna marċivejna l-ebda notifika li kienem maġranza kwalifikata la favru l-qas kontra. Din informazzjoni nibatu kol il-kumitati tal-appell u aħna rċivejna l-istess ħaġa u kollha kienem opinjoni favur l-qas kontra. Mela xieġri f'dan il-kuntest il-proċedura tal kumitologija jaċara ħafna Meta ma jkunx opinjoni li tkun pozittiva jew negattiva, l-Kummissjoni tadotta l-miżura u ma jkunu jistgħu jadottaw il-miżuri fil-każ tal-GMOs pereżempju hemm il-possibilità illi jadottaw miżuri minħabba li hemm id-dritt illi fil-fatt wieħed iwieġeb suġ minn dawk illi talbu il-permessi, però aħna naħsbu illi irrispettajna wkoll il-proċeduri jena smajt ukoll dibattitu illi kien jgħad għaddej hemm ċertu livell ta' frustrazzjoni minħabba li l-Kummissjoni il-weda ta' Sir Juncker ma kienx fil-fatt xi ħaġa illi intoġbat minn dan il-kumitat U naħseb li din tispjega raġuni għalfejn aħna inħossu illi minħabba li l-istati membri għalu illi huma ma jixtiqux illi jinħarġ il-permess jew xtaqgħu li aħna nastjenu raġunijiet ma kienux xjettifiċi aħna għalhekk riġna b'dawn il- passi ġifiri qed nippermettu li jkun hemm oġezzjonijiet ta' bażi ta' raġunijiet per pereżempju dan id-dritt aħna natuħu li lill-Istati Membri fil fat dan aħna hu ukoll il-Parlament u l-Kunsill. Dan id-dritt ma kienx mirquh iżda jew użat mill-Parlament u aħna minn l-Kummissjoni dispeċina fuq hekk minħabba illi dan naħsbu illi kien jgħin l-istati membri, specialment għal dawn dawk l-istati membri li xtaqo li element ma jkunx jinħarġ il permessa għalih minħabba soċju raġunijiet ekonomiċi. Il-proposta għadna t-nikonsidraw għadha miex konkluża kompletament u aħna nittamaw illi fuq il-livell tal konsil għankun nistgħu navvanzaw fuq għadin Kif qalet il-Kummissjoni din hija diskussjoni importanti ħafna u importanti li aħna narfu x'inhu ma' differenzi hawnhekk. Id-Direttur Ġenerali li ġi jattendi wkoll din il-laqa qal li fil-fatt huwa jaraf illi l-Parlament Ewropew kollu opinjoni differenti, però din hija xi ħaġa illi ma tista titfalura d-dibattitu. Pero ċittadini għandhom ikunu jafu x'huma l-pożizzjonijiet tal-Istati membri. aħna naħsbu li fil fat ma mornix li l mill-setat illi tawna. Grazzi ħafna. Grazzi, ma nafx kemm xi ħadd li jishtiq iżid xi punt ma dak li ntqal, iżda jekk ħad tagħmlu hekk jekk iġobkom tolbukom sabiex titkellmu fil-qosor ħafna. Grazzi ħafna iva fil-qosor minħabba li anka jiena ħajkolli mmur ħalli nattendi l-laqa tal-kontroll budġetarju għandi rapport hemmhekk li nixtieq niddefendi. Mela, l-Istur Fjellner ngħidlu uh, li din hija simili ħafna għal dawk li jiġħdu li teżisti l bidla tal-klima u għedin jgħidu illi aħna din nixtru dan kollu minħabba l-opinjoni tagħna, mhux minħabba l-fattis aħna l-opinjoni tal-efsa fidejna. Għandna wkoll l-opinjoni tal-Organizzazzjoni tal-Riċerka Internazzjonali dwar il-Kanċer u dawn ir-riċerki rridu l it-tnejn flimkien minħabba li jużaw tipi differenti ta' metodoloġija. U naħseb illi dan kollu rridu nerġgħu nanalizzaw ħanka fid-dibattitu matul li kemm minħabba li ħajkonna l-IRC u l-EFSA illi ħajkunu prezenti għal din il-laqa u tistgħu taraw ukoll il-provi tipiċi li tresqu Jina smajtu kol minnaħat tal-grupp tal-liberali illi kienem ċertu enfazi fuq dibattitu reali u din kienet xi ħaġa li fil-fatt issemmit ukoll mill-aħħar kelliem tal-kumitat u qal il-kummissjoni marret lura mill-weda tagħha u naħseb li din hija xi ħaġa li għandna fil dan il-kumitat. Naħseb li rridu npoġġu pressjoni fuq il-fatt li din il-weda tkun irrispettata. Jina rċivejt biss karti vojta sissa jkolli ngħid li hemm bżonn il-Kummissjoni tpoġġu daqsxejn iktar pressjoni fuq din proposta. Is-Sinjura Gooden forsi tista' titkellem bħala il-personal toġġezzjoni jew Donado? Jiena mandi xej xinsit ma dak li għadu kemm intqal, ningrazzjak. Ħalef futaw fuq dan war nofsinhar, fl-erba ta' war nofsinhar. Mbagħad jekk tgħaddi nerġgħu nivvutaw fil-plenarja Issa sena f f'jannar. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-industrija tar raffinar taż żejt. Nixtieq s-sidendil kummissjoni li sur Karl Lopez li huwa responsabbli għal DG ta' tkabbir u l-ħarsin tal-konsumaturi natik l-opportunità li titkellem mal 10 minuti jew kwarta ħjar għal 10 minuti kieku li fidejk. Good morning, um, ladies and gentlemen. Bonġur il-kulħat.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 Thank you, good morning. I apologize for this more delay. Grazzi, l-odba tajba, skużawni li wasal da xej tard, pero il-kontroll ta' sigurtà tieħu ħafna iktar ħin milli kont qed naħseb jien. Grazzi lill-Parlament Ewropew tal-vituni l-opportunità li jiena nkun hawnhekk magħkom u nagħtikom spjegazzjoni wkoll ta' sitwazzjoni li nsabu fija dwar il- fitness check tal-industrija tal-raffinerji taż-żejt mela. Hemm studju li qed ikun imħejji mir-riċerka ta' miċ-ċentru ta' riċerka konġunta tal-Kummissjoni Ewropea dan iċ-ċentru qiegħed jagħti input tajjeb u mbagħad wara li jkun hemm il-kontroll ta' ta' dan aħna fil-fatt nistgħu naraw illi ma nistawx neħdu impen fuq data sta aħna qegħdin nitkellmu li minnaw u ftit ġimgħa soħra ħankunu nistgħu niffinalizzaw il-fitness check u l-istudju il-lum bat wara ħajħroġ dan ir rapport tal-fitness check ħajħroġ naħta l-Kummissjoni bat ħajtressa dim il-Kommissjoni l-Kunsill dan huwa l-qafas li fih qegħdin naħdmu lan ta' dan l-eżerċizzju huwa li aħna nevalwaw l-impatt tal-leġiżlazzjoni kollha fuq l-industrija tal-raffinerija ġifieri din hija differenza bejn dan l-eżerċizzju u l-evalwazzjoni tal-impatt klassiku. L-eżerċizzju klassiku jiffoka fuq l-impatt ta' dan ta' din il-proposta dan l-eżerċizzju jiffoka fuq l-impatt tal-leġiżlazzjoni kollha Mela, l-ewwel net għalfejn aħna konna deċidejna illi nazlu dan l-eżerċizzi tal-fitness check għall-industrija minħabba li aħna nafu li din waħda mill-eżerċizzi illi għamlet il-Kummissjoni, però mhux ħajkun l-aħħar eżerċizzju zgur. il-Kummissjoni Ewropea ħadet l-impenn li tkompli tavanzi kemm jista' jkun bil-fitness check settorjali aħna Eh, fil-fat konna impressionati bil- bil-analizi settorjali waħna sibna li din hemm bżonna u il kommissjoni fis-sena 2012 qalu li huwa bxira li aħna analizzaw il-miżuri leġislattivi ħalli naraw jekk hemmx effetti negattivi fuq l-industrija tar-raffinerija wara numru ta' daqqiet taħarġa tal l-industrija u tilfu ħafna postijiet ta' xogħol. Fil-perjod ta' bejn sena 2007-2013 l-operazzjoni fit-13 l-industrija eh, impjant ta' raffinerija fil-fatt waqfu għal kollox dan wassal għal telfa tal-10,000 impjeg mod dirett u iktar il-liw ta' impjiegi mod indirett aħna qegħdin nirrappreżentaw ċaqli għal viżjoni ktaralistika li naraw kif din is-sitwazzjoni tista' taffettwa lill-industrija. Aħna qegħdin naraw li dawn il-fitness checks qegħdin jitkellmu juru kif leġiżlazzjoni tista' turi jekk leġiżlazzjoni ix konsistenti, ix effiċenti u naraw ukoll illi nifukaw fuq il-kompetittività ta' din l-industrija. Aħna konna wkoll eh, konna tinħarsu anka lura, kellna viżjon vizjon daċi retrospettiva u skont ir-rapport ta' politiku tal dan iċ-ċentru ta' riċerka konġuntu aħna għedna illi rridu nagħtu priorità bazi ta' rilevanza skont il-konsultazzjoni qabel l-approvazzjoni tal-fitness check. L-analiżi jistat u ukoll l-impatt leġislattiv fuq l-industrija tar raffinerija ta' żejt u l-possibilità li din l-industrija tibqa' kompetittiva il-leġizlazzjoni li kienet identifikata bħala l-iktar effiċenti fil-kuntest ta' fitness check kienu id-direttiva tal-enerġija li tiġġedded, il-sistema tal-ITS, direttiva tal-emissjonijiet b'total ta' 10 illi aħna nqablu l-ispejjeż u l-benefiċċji aħna rajna illi l-ispejjeż ta' bejn is-sena 2000 u 2012 kienu proporzjonati l-ispejjeż meta mqabblin mal-benefiċċji, iżda madanakollu l-ammont tal ġizlazzjoni u l-ispejjeż marbutin ma' dawn jammontaw għal 25% tal-ispejjeż meta mqabbel ma' net profit margin. Dan juri wkoll li hemm ċertu fatturi oħrajn li huma preżenti li jaffettwaw ħafna il-performance u l-prestazzjoni ekonomika fis-settur. Hemm ċertu fatturi li huma speċifiċi għall l-impjant stess, iżda fatturi oħrajn jinkludu wkoll l-ispejjeż tal-enerġija kif ukoll id-differenza fil-kwalità tal-prodotti tal-petrol. jekk aħna nqisu x'inhi l-kompetizzjoni bejn l-impjanti tar-raffineriji Ewropej u l-impjanti raffinerija minn pajjiżi oħrajn bħal dawk mill-Istati Uniti u fl-Asja aħna qegħdin naraw illi xorta waħda din hija xi ħaġa l-ispessazzjoni eh, tagħna ġifieri hija simili meta nħarsu lejn il-vant nofsani jew l-Unjoni il raffinariji għedin u koll mux bis jiproftu dawn il-prodotti għat trasport zanka għal l-industrija tal-manifattura. Il-lower riżultat hija juri nuqqas ta' konsistenza ma' leġiżlazzjoni, sinerġiji natajnijom fil-kuntest tal-obbligi ta' rapporti fil-punt illi aħna analizzajna aħna rajna l-space regolatorji jizdidu mis-sena 2000 sa' sena 2008 u mbagħad saru iktar stabbli sa' sena 2012. L-impatt identifikat regolament fuq il-prestazzjoni ta' raffineriji juri li hemm xi tħul lejn konformi konformità regolatorju kif ukoll spejjeż ta' investiment u mhux li investimenti oħra u aġġustamenti operazzjonali ħaj sejbu l kompetitivita Ir-raffinerij il-maġġoranza tagħhom setaw jassorbu din l-ispiża u baqgħu jagħmlu profitt moħrajn le. Ħanatikom xi ċifri interessanti. Iżida żieda eh, medja zida ta' 47 ċentezmu eh, għal kull barmil, 29 ċentezmu minnom ġej maħabba direttiva u dwar il-direttiva tal-enerġija rinnovabli 3.7 ċentezmu minn daw. Issa ħan itkellem dwar l-leġislazzjonijiet individwali li jistaw jamlu impatt permezz ta' eh, regolamentazzjoni diretta minħabba bżon li kollom perspettiva u jew kalla ħabba l-bidla fis-suq, waħda mill-ikbar benefiċċji tal-direttiva tal-enerġija rinnovabbli kif ukoll il-direttiva fuq tassazzjoni tal-enerġija huwa tnaqqis tad-dipendenza tal-importazzjoni tad-diesel mir-Russja. mir russja Minajr dawn id-direttivi l-importazzjoni ta' diesel mir russja kien ħajżid f'dan il-periodu bej wieħed u 6.3 fil-mija. Iżda e, kien hemm ċaqliqa fid-domanda permezz tad direttiva tal-enerġija rinnovabbli U kien hemm madwar 3.7 ċentezmu tal-barmil għal e, zejt mhux raffinat li huwa propju minħabba dawn id-direttiva tal-enerġija rinnovabbli. U fil-kas ta' settur li kunem allokazzjoni zejda, dan ma jfissirx li il-raffinerije ġew fil-fat allokati zejed imma dan huwa medju u s-situazzjoni tvarja minn impjant għal ieħor. Għalhekk, dan mhux nuqqas speċifiku ta' settur minħabba li ties, U l-impatt limitat tan carbon trading jista sa ċertu punt jiġi spiegat minn over allokazzjoni zejda fl-ewwel żewġ periodi u jista' jwaqqa il-livelli mistennija tal-attività ekonomika. Iż-żewġ direttivi li waslu għall-ikbar eżidiet fil-spejjeż ta' produzzjoni kienet id-direttiva tal-emissjonijiet industrijali u full Contive Directive kien hemm medja ta' 5 miljun euro ta' investiment kapitali għal kull raffinerija li għawara l-2006 kien iżjed u l-ispejjeż assoċjati ta' 1.8 biljun euro għal kull raffinerija. L-impatt ekonomiku tal-leġislazzjoni sa ċertu punt huwa marbut mal-limiti tal-kontenut tal-kubrit fi żjud dispożizzjonijiet oħra ma waslux għall-impatti ekonomiċi għaliex l-investiment relatat sar qabel is sen il-fej. Mela x'ħan għamlu issa? La darba jiġi finalizzat ir-riżultati ta' din il-verifika ta' situazzjoni ħat intuża għal teħi ta' deċiżjonijiet politiċi il-forum li jmiss ħajsir fl-ewwel ta' Marzu fil-2016 fi Brussell u miftuħ għal partijiet interessati kollha ħatkun verament eh, kisba importanti kun għedin niddiskutu rizultat tal-axħar verifika tal-situazzjoni u kif nistaw nużawhom. Din il-verifika tal-situazzjoni ħatkun odda li tista' tidduża leġislativament jew le, eh, jista' jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt, simplifikazzjoni u repeals ukoll revoki. Is-sejbiet huma usa minn dawk ta' valvazzjoni tal-impatt fejn bħalma eh, qed fl-introduzzjoni tiegħi huwa biss impatt ex ante ta' proposti individwali jiġi eżaminat. Il-riżultati il riżultati tal tal-kondizzjoni ħat appoġġaw kol reviżjoni tal-prezz eh, revedut ta' biċċa leġislazzjoni Ir-raffinerija Ewropew ma fost l-aħjar madwar id-dinja u huma impenjati li jkun hemm eh, operat siguru favur l-ambjent u m'għandniex nitilfu tmexxija tagħna. Biex ikunu nistgħu nieħu l-għanijiet um, ambizjużi tagħna ta' klima u kompetizzjoni hemm bżonn inkomplu naħdmu f'din ir-direzzjoni biex inkomplu niksbu suċċess. Grazzi. Thank you, and now we have time for discussion. First on the... Grazie ħafna Iva għanna ħin għal diskussjoni, issa l-għunet, Madam Grosset. Grazzi ħafna, mela. Naħseb li aħna verament nistgħu nirringrazzjaw il-Kummissjoni għal din it-taqsira li rċivejna minnaħa tagħhom kif ukoll għal ħafna xogħol li sar. in evalwazzjoni ta' kwalità huwa mod tajjeb ħafna biex nindirizzaw l-evalwazzjonijiet u l-impatt tal-leġizlazzjoni fuq xi settur industrijali partikolari. Iżda, meta toħroġ ċertu konklużjonijiet li huma konsidrati b'dan il-mod, m'għandhomx jibqaw eh, ħaġa e, mejta. Għandek tkun tista' tieħu numru ta' miżuri bħala riżultat tal-evalwazzjoni ta' kwalità. Meta aħna nħarsu lejn dan is-settur tar raffineriji nistgħu naraw li għandu kompetizzjoni esterna u dan ifisser li huwa sensittiv mod partikolari għal kwalunkwe spejjeż żgħar addizzjonali ġejjin mill-leġislazzjoni. Issa dak li huwa importanti huwa li hemm bżonn inkun nafu minnaħa tal-Kummissjoni li ma miżuri ċittieħu sabiex iżżomm ċertu kompetizzjoni fiħdan is-settur u tillimita l-ispejjeż addizzjonali għaliex dan inti qed li jagħmilha possibbli li aħna nkunu nistgħu niżaminaw mill-ġdid ċertu biċċiet tal leġislazzjoni Ġifieri xed taħsbu x'għandkom intenzjoni tagħmlu meta u kif. U forsi l-Kummissjoni tista' tgħidilna x'tip ta' miżuri qegħdin tikkunsidraw għal reviżjoni tal-ITS għal dak li huwa r riskju tal- ta' wisq karbonju. U meta jiġu nġu għal dan is-settur, aħna ninsabu f'pożizzjoni tajba fl-Ewropa il ħar mistoqsija hija nixtieq nkunu nafu jekk il-Kummissjoni x'ħatatina xi forma ta' segwitu kif ukoll aġġornament regolari ta' din l-evalwazzjoni. Grazzi ħafna issa. Naddi l-kelma Elizabetta Gardini. Grazzi ħafna. Mela ħannaġġel u ninaqas ma dak li qalet il-kollega Françoise Grostet u nifraħ lill-Kummissjoni għal ħidma importanti kif ukoll nixtieq nitlob li dan il-refining fitness check ma jġiġ minsi imma jiġi aġġornat kontinwament u jintuża bħala bażi effettiva biex ikun hemm evalwazzjoni tal-impatt sħiħ fuq il-liġijiet il-ġodda fuq il-kompetittività ta' din l-industrija li sissa għada fundamentali fl-istudji kollha li jsiru fuq it-taħlita enerġetika l-inqas fuq medda medja ta' żmien. U dan imur li lin mill-fatt li l-periodu ta' żmien li ġi konsidrat jekk minix ixtejra żbal jasal sal-2012. Ġifiri, diġa hemm leġislazzjoni wara l-2012 li kellha impatt addizzjonali fuq dawn l-industriji. Naħseb mod partikolari, naħseb mod partikolari dwar l-ITS. Li għalissa dawn huma spejjeż li jaffettwaw Eh, l kumpanije Ewropej imma mhux il-kumpaniji li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri wara l-2012 naħseb li hemm xi leġislazzjoni li ħat affettwa u tagħmel pis fuq dawn il-kumpanija għalhekk nixtieq nkun naf minnaħa tal-Kummissjoni kif u meta għandha intenzjoni daħħalhom fl-evalwazzjoni. Għalhekk jiena nixtieq nifhem ukoll minnaħa tal-Kummissjoni meta tajt li hemm xi raffineriji li assorbew dawn l-ispejjeż u baqgħu kompetittivi Tista' tgħidilna kemm hemm raffineriji fuq it-totali li żammew il-kompetittività tagħhom u li rnexxilhom jassorbu l-ispejjeż, kif assorbew l-ispejjeż? għalix il-raffineriji jistaw jitfaw l-ispejjeż addizzjonali fuq il-konsumaturi tagħhom u hemm studji li jikkonfermaw dan il-fatt. Iżda anka għaw ħafna drabi il-konsegwenza hija li spiċaw jitilfu is-sem tagħhom tas-suq. U anka dan isir problema li fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn li jiġi spjegat aħjar minna naħa tal-Kummissjoni. Min barra dan naħseb li aħna rridu nqisu li din is-sitwazzjoni hija komplessiva u mbagħad ħana nafaċċawha din tista' tfisser il-kontra tal-investiment fl-Europa. Jekk għandna trasferixxu l-kapaċità produttiva f'reġjuni oħra li l-Ewropa tkompli timporta minnhom għaliex il-prodotti ta' żejt iservu għall-ekonomija tagħna, ħalli spiċċaw ikonna niġildu kontra fenomenu li wassal għat-telf ta' eh, postijiet ta' xogħol, know-how, sigurta eh, enerġetika u valur ekonomiku wkoll. Grazzi. Grazzi saħnaddi il-kelma lill-Onorevoli Kjernan. Kollegi, nishtiq nistaqsi mistoqsija l-Komissjoni dwar il-kwistjoni kollha mi, jiena nixtieq inkun naf jekk fiħdan il-Kummissjoni u mhix verament qed jikkoperaw fuq kwistjonijiet ta' raffinar ta' żejt minn settur għal ieħor. Aħna qegħdin neżaminaw il-kwistjoni tal-sigurtà tal-impjiegi din hija kwistjoni rilevanti ħafna u rridu naraw il-kwistjonijiet ambjentali, kif ukoll dwar ir-rinovabbli. Dawn huma sfidi kbar. Ma l-mistoqsija hija din. L-istati membri. Kif jorbtu mal iżvilupp izvilup ta' fuels ġodda u l-użu tagħhom. U dawn il-fuels il-ġodda kif qed jiġu kummerċjalizzati u kif qed jiġu appoġġati għal mod kif niżviluppaw Eh, fuels li huma favur l-ambjent. U minn din il perspettiva nix nkun naf kemm qed isir xogħol fih dan il-kummissjoni. Per eżempju, sabiex tinħoloq il-kompetizzjoni għal użu aħjar tal-fuel fil-qasam ta' trasport. Sabiex il-negozju ta' raffinerija ta' żejt fl-Unjoni Ewropea jista' jibqa' kemm kompetittiv kif ukoll Eh, favur l-ambjent fil-ġejjeni. Mela, għanna ħafna mistoqsijiet u forsi komissjoni għanda tweġibiet għalek naddu il-kelma l-komissjoni. Mela, grazzi ħafna. Dwar l-ewwel mistoqsija meta aħna nitkellmu dwar kompetittività dak li rridu nagħmlu u dak li qed għandna intenzjoni nagħmlu bħalma qed fil-preżentazzjoni tiegħi, il-Kummissjoni ħad tkun qed tippreżenta din il-verifika tal-kundizzjoni wa l-ewwel pass il puntat ta' mhux id-destinazzjoni. Aħna rridu li naqsmu is-sibijiet tagħna l-ġejjieni ma' entitajiet differenti bħal istituzzjonijiet soċjetà ċivili u l-NGOs dan huwa l-ewwel pass tagħna. Għalhekk ħajkonna forum mal-industrija tar-raffinar u l-partijiet interessati kollha fis-settur. Issa meta niġu għall-aġġornar ta' eh, din ix-xogħol dan ix-xogħol għalissa m'għandix informazzjoni għaliex il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħmel verifika ta' sitwazzjoni waħda f'ċertu setturi bħalissa nitkellmu fuq ir-raffinar. Issa ma nafx jekk il-Kummissjoni xħat kompli taġġorna dan l-eżerċizzju jew le. palissa din mhix ħaġa li hija ma jista' jiġri minn kollox. Issa dwar l-intervent tal-Onorevoli Gardini, il kummissjoni ovvjament taqbel 100% mal-fatt li l-industrija hija fundamentali l-industrija tar-raffinarja importanti ħafna biex nigarantixxu t-taħlita enerġetika meħtieġa għax għal-inqas fuq meda medja ta' żmien l-industrija tar-raffinar ħatkun essenzjali fit taħlita enerġetika manka minħabba l-fatt li bħalma qed intervent tiegħi l-industrija tar-raffinar tipproduċi wkoll xi elementi oħra eh, maħduma, materja prima u prodotti oħra li huma meħtieġa għal manifattura ġifiri Huwa importanti dak kollu li għandu xaqsam mal-katina ta' em, ta' produzzjoni li l-in raffinament Iva huwa vera li l-istudju jasal tal-2012 u mit l-2012 il-qoddim kien hemm xi tibdiliet. Iżda bħalma qed biex inwieġeb anka l-intervent qabel, għalissa l-Kummissjoni ma ħasbix ħat għamil xi aġġornamenti addizzjonali ta' dan l-istudju. l ħaġa importanti hija li nippreżentaw dan l-istudju fil-bidu tal-2016 namlu naraw bilanċ ta' kemm huwa fil-fatt effettiv u x'valur miżjut għandu bat wara naraw x'jistgħu jkunu il-passi li jmiss biex nimxu qoddim. Issa dwar li ma raffiniriji ġew eżaminati din ovvjament ħatkun informazzjoni li tiġi inkluża fl-istudju li ħajġi publikat, m'għandix l-informazzjoni f'dan il-moment, iżda dwar il-fatturi jiena diġà semmejthom fil-qosor fl-intervent tiegħi dan jiddependi mill-istat tat teknoloġija, tat tarraffinerija, l-ispejjeż, il-forniment tal-enerġija, dan din l ispiża għal raffinerija hija spiża importanti ħafna ġviri dan huma fatturi li kollha kontribwixxew sabiex ċertu raffineriji jkunu aktar kompetittivi fil-waqt li oħrajn mar nexxewx. Issa dwar it-trasferiment tal-spejjeż fuq il-konsumaturi iva din hija xi ħaġa li ġiet diskussa fid-dettall, speċjalment fil-każ tad-direttiva tal-ITS. Sa fejna fina m'hemmx studji li verament jagħtu konklużjonijiet ċerti hemm ħafna ipotezi ta' studju imma memx prova li ipotezi hija aktar e, eh, fatwali minn oħra. Ovvjament qed nitkellmu fuq spejjeż li jiġu trasferiti għal elementi oħra, ġifieri mhux spejjeż li jiġu assorbiti. Jekk jiġu trasferiti fuq livell industrijali huma spejjeż ħajtelfu l-kompetittività lil dawn eh, eh, l-industri li rridu jassorbuhom, Fil-waqt li jekk ikunu spejjeż li jitpoġġu fuq il-livell privat dawk jaqgħu fuq iċ-ċittadini tagħna. Ġbir dan mhux xi element li jista' jiġi trattat daqshekk faċilment, imma nixtieq nerġa' ngħid li minkejja l-istudji li saru m'hemmx konklużjoni waħda fuq dan. L-aħħar punt minnaħa tiegħi imma punt importanti ħafna dwar ir-riskju ta' telf ta' investiment fl-Ewropa, mm, ċert li l-Kumitat il-Kummissjoni taf dwar dan u l-Kummissjoni tipprova iżid l-investiment fl-Ewropa. Per eżempju, il-pjan ta' investiment e, ta' 315 biljun euro li huwa li iżjed eżempju ċar. U dwar il-deċizjoni li rridu jagħmlu dawn il-kumpaniji tiddependi minn ħafna elementi anke fejn mit-tkabbir. Iġifieri jekk f'ċertu pajjiżi oħra u reġuni oħra fid-dinja hemm tkabbir ikbar, e, hemm it-tendenza li l investimenti mur isir f'dawn il-postijiet għax hemm aktar tkabbir, għalhekk isir diffiċli wieħed jiġġieled din it-tendenza e, sempliċement e, b'leġiżlazzjoni fuq il-prodotti tar-raffinerija. Issa dwar it-tielet intervent u nalaqaw. Kif għanna l-intenzjoni nikkoperaw ma' settur industrijali, ovvjament aħna nikkoperaw fl-imkien ma' dan is-settur, imma anka mill-bidu ta' dan l-eżerċizzju għaliex kienem konsultazzjoni qabel ma' nidejna dan l-eżerċizzju. Kien hemm konsultazzjoni fuq ir-rapport tekniku li tħejja mill-JRC, il-Joint Research Center, u iżiet importanti se jkun hemm diskussjoni miftuħa fl-ewwel ta' Marzu għawek fi Brussell mal partijiet interessati kollha, iġbir raffineriji, l-industrija, ma mhux biss anke l-NGOs. U kull min jixtieq jattendi nispera li ħajkunem hemm anke membri tal-Parlament Ewropew. U ovvjament aħna konxi bisħiħ li s-settur tar-raffinar sa ċertu punti kompeti ma ejjun oħra għall-enerġija trasport. Palma tafu, il-Kummissjoni għandha strateġija għall fuels alternativi għat trasport għalek il-prodotti, il-produzzjoni tal-industrija ta' raffineriji hija waħda mill-possibiltajiet ta' trasport hemm ukoll elettriku, imma Għal daw hemm strateġija speċifika li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Kummissarju għat-Trasport. Għalhekk naħseb li dak kollox mill-naħa tiegħi iżda jiena u l espett tiegħi eh, ħanibqgħu hawn jekk ikolkom xi mistoqsijiet addizzjonali nistgħu wiġbuhom, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi lill-membri kollha għad-diskussjoni. punti fuq l-agenda ma seri ħafna għanna edin nistennew nis mill-ajark għan suspendi l-laqa għal 15 minuta mbagħad nibdew diskussjoni fuq il-punt numru 10 fuq l-agenda tagħna li huwa skambju ta' opinjonijiet ma' WHO, EFSA, Kummissjoni. Eh, li hija diskussjoni importanti ħafna. Niltaqgħu 15 kwart oħra. honorable colleagues, I just want to inform you that uh, people from IR are already in the premises of European... Mela, il-delegati tal irk waslu fil-bini għaddejn mill-kontrolli tas sigurta addizzjonali illi qed jihdu f iżjed tal-ħin. U peress li għanna nagħtu l-mikrofonu lilhom l-ewwel ħanistennew s'a'ma ma jaslu fis-sala ntuhom ħames minuti oħra sa'ma' jaslu. Dear colleagues, eżis kollegi, wasal issa il-moment għal-bidu ta' diskussjoni fuq punt ġdid, punt 10 fuq l-agenda, il-taħdita mal-Komissjoni u nafsa dwar il glifuzati palma ta' fu għanna il-President tal-Aġenzija Internazzjonali Riċerka fuq il-Kansa tal-Organizzazzjoni tas-Saħħa bil-konklużjoni tad diskussjoniet f'Marzu. Nixtieq nagħti l-mikrofonu lill-direttur tal-ERC u Dr. Pluton Paul li huwa l uffiċċja responsabbli għal monograf tal-glifosat. Imbagħad ngħaddu għad-direttur tal-EFSA u l-esperti tiegħu. bat naddu l-kommenti tal-membri tal-komitat, Sir Wild. Grazzi. Nittamet nuża l-buttuni tajjeb. Tajjeb. Grazzi tal-istazina, aħna nafu l-ħin mux favorina għal-prezentazzjoni u għal-istant għan nġaduċi l-kollega Kajten li ħa kollega l-ħatkom t-spiega anki l-komplement tal-punti. Good morning, ladies and gentlemen. L-għadwa tajba, signori, u ta' pjaċira li jan sab foskom. Staw tisimawni. Dak li xeqna ma' flash għam istaxenu tal-ġejjin u għalinat spiegazzjoni. Mux biss ta' kif il-monograf jgħamil il-riċerka tijaw. Iżdan kiex kienu r-rizultati għal-glifosat minn kien ma nistax inħaddem il-prezentazzjoni. what, what I'll do, uh, as I said, we'll just give you some background. Meħ, sensi kawti informazzjoni ta' sfond dwar il-program tal-monografs u kif tamlu klassifikazzjonijiet u nitkellmu anki dwar l-evalwazzjoni tagħna tal-glifosati. Ngħadu l-slide li miss. L-akċi imsejf snin ilu lan kien ta' standardizzazzjoni tal-carcinogens dan ċimniet taħt il-presidenza tal-Lorenzo Tomatis li tistaw taraw stampa tiegħu ritratt għal evidenza sabiex ikun hemm diskussjoni ta' kwistjoni xjentifiċi u hija taħt din l-idea li aħna nkomplu proċess tagħna llum fl-aħħar 40 sena għamilna evalwazzjoni ta' iktar minn 980 aġent differenti. Mhux biss minħabba l-espożizzjoni zdanki il-karċinoġenità ftit huma dawk li fil-fatt mhumiex karċinoġeniċi iżda l-biċċa kbira tal-aġenti mhumiex klassifikabbli taħt grupp tlieta. Numru ta' aġenti ġew klassifikati bħala grupp wieħed 2A jew 2B. Il-monographs li jorbtu ma dawn il-kodba bil-qoxra oranġo u ma promossi mill-organizzazzjonijiet u aġenziji tas saħħa internazzjonali u nazzjonali biex jiġu identifikati dawn il karċinogeni Meta tkun hemm element ta' kif ħa traduzzjon f'daw il-kodba. Għanna il-monografs f'dan il-kas lajek. Dokumenta xi 25 paġna li għati linji gwida proċedurali għaj min jagħmel il- min u għavolt il-parċipazzjoni, min huma l partiet interessati u min jista' jagħmel u jiddeċidi fuq il-kriterji għal revizjoni bażi tal-evidenza kemm fuq il-bnedem kif ukoll tal-annimali. Il-element li jmiss jekk tixtiequ tmorru lil jien mill-10 u taraw il-kontenut, tabel tal-kontenut, hija tip ta' informazzjoni ġenerali ħafna tistgħu titru anke fuq is-sit elettroniku tagħna u ssibu kollox hemmhekk. U forsi tsibu din informazzjoni interessanti. Nixtieq nisħafu xi mill-aspetti tal-proċess tagħna li huma deskritti f'dan il-preambolu l-lajek għandu pożizzjoni privileġġjata fir rigward tal-aċċess għal riċerkaturi għal dan il għan il-monograf sirnixxilu anki jibdew b'terminoloġija u metodoloġija kif ukoll innovazzjonijiet xjentifiċi brabta ma kif nidentifikaw l-evidenza dawn sawru fil-programm tal-monograf ta' IRC għabbażi anke ta' sistemi ta' evaluazzjoni ta' ta' minn madwar id-dinja u dawn l-qotom fil slide li jmiss l-ewwel net il-mistoqsija min jimesċi l-evalwazzjoni monograf ta' IRC din issir minn xjenzjati indipendenti esperti mexxejja minn madwar id-dinja u għandhom l arfinu l-esperienza u għandhom anki nuqqas ta' konflitt ta' interess, ovvju jew apparenti. Xenzjati li għandhom raġunijiet validi iżda li jista' jkollhom eh, xi tip ta' konflitt ta' interess jistgħu jiġu mistina bħala speċjalisti jistgħu jirrepreżentaw l-Aġenziji Nazzjonali Internazzjonali jkunu osservaturi apparti dan hemm anke segretarjat tal-IAC mm, jiena fost dan il-grupp fil-fatt illi naċċertaw ruħna r riċerka ssir b'mod adegwat. Aħna trasparenti ħafna dwar il-konflitti ta' interessi, nipublikawhom fuq il-sit elettroniku tagħna xur qoddim u jisaw taraw anke l-pubblikazzjonijiet li saru l-slide li jmiss kif tinżamm it-trasparenza tul u wara l-evalwazzjoni. Aħna nippubblikaw il-metodi dan huwa appuntu l-preambolu li ħabbart li huwa disponibbli irdu anki nibdew naħsbu minn stan qudiem il-gruppi ta' ħidma l-parteċipanti jiġu pubblikati xarej bil-qudiem u mill-aktar fis possibbli nippubblikaw ir-riżultati. Dan huwa proċess xjentifiku miftuħ anke għal osservaturi. Il-monografi ġi publikat b'xejn online tistgħu tniżluhom b'xejn għal stant anke titolbu kopja printjata xjenzjat indipendenti jistaw jaraw dawn id-dokumenti għal stant jistudjaw ir-riżultati u jiġudikaw bażi tal-elementi kollha illi jkunu iddaħlu fl-evalwazzjoni dawn kollu nistanki nitfal fiktar dettal dwaru. Mela x'tip ta' data ninkludu fil-proċeduri xjentifiċi, il-monograf ta' IARC beda b'dan il-proċess ta' revizjoni sistematika dan huwa terminu li semma bosta drabi, kien hemm bosta kumitati il-Kumitat ta' Riċerka anke fl-Istati Uniti. E, rakkomanda dan it-tip ta' approċċ li huwa trasparenti lix tista' tikkoppjah u lix jikkopri l-istudji kollha li huma disponibbli u aħna nużaw struttura ta' evalwazzjoni ġerarkika dan ġi stud ġi studjat u prodott mix xenzjati għax xenzjati. Irridu naraw anki evalwazzjoni integrata tal konklużjoni kemm il-bniedem mill-bioessay animal u minn studji mekanistiċi. Irridu naraw l-istudji l-aspetti kollha jeħtieġu evalwazzjoni. Hemm anke l studju l analizi mekanistika u sabiex ikun jistgħu jagħtu analiżi komplessiva. Fuq l-slide li jmess, nixtieq intikom kif dan ikollu impatt fuq it-timeline. Jekk forsi waqfu l-slide hawnhekk. Mela. Għandek it-talba għall-laqamba, għandek il- membri tal-grupp ta' ħidma li jibdew tmien xhur qabel il-laqa jagħmlu l-evalwazzjoni studju studju bħalma spjegajt u daħlu l-kummenti tagħhom fil-parentesi kwadri u jibdew jagħmlu l-peer review. Imbagħad għandna l-laqa inħabru l-mstedna l-kategoriji l-oħra li spjegajt diġà. U mbagħad hemm il-laqa in person għandek laqa ta' tmien illi titlaq appuntu flion u hemmhekk imbagħad ikollok li finalizzat il-pożizzjonijiet. Imbagħad inħareġ il-pubblikazzjoni fil-Lancet Oncology u għal glifosati aħna samlan anke referenzi li ġewżati fil-monograf u ġi publikat imbagħad rapport fl-Ulju ta' din is-sena kienet sena tas-sew impenjattiva għal astant kif imorru lura għal glifosat nistgħu naraw il fatt li preambul dejjem ikun inkluż fil-pubblikazzjoni hemm il-Kumiti Ġenerali Mbagħad hemm anke reviżjoni kritika li skopri erba' tipi ta' evidenza sejra nifoka fuq l-evidenza għal kanċer fil-persuni illa li t-influenza l-evalwazzjoni u jekk terġgħu tiklikjaw tistgħu taraw kif jkun hemm l-evalwazzjoni deskritta fl-aħħar żewġ elementi tal-monograf din hija l-istruttura għada stant. Kif dan se jsir dan il-proċess ta' evalwazzjoni għal dawn it-tlet linji kritiċi ta' evidenza hemm reviżjoni sistematika u mbagħad għandna terminoloġija identifikajna jekk forsi taw tmorru lura għal kanser fil personi u fil-animali ta' esperimenti. termini definiti minna u ġew adottati bħalma spjegajt Mi bosta gvernijiet u programmi ta' votazzjoni ħajmi madwar id-dinja imbagħad għandek is-saħħa eh, dajef moderati b'saħħtu u jekk din jistax tiġi operata fil-bnedmin. Imbagħad naraw kif din tiġi integrata fl-evalwazzjoni komplessiva u dawn huma l-gruppi li semmejt fil-bidu tal-preżentazzjoni għal dastan tejessa nolqtu l-evidenza fil-glifosat u nispjegalkom kif jgħet iġi ntużat dan l-approċ sistematiku Um, l-istudji epidemioloġiċi essenzjali li jinkludu anki non l-infoma fit tlet postijiet madwar id-dinja l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Svezja. Dan l-istudji kien hemm assoċjazzjonijiet eh, li komplew jurhom anki wara ġustament tal-pestiċidi. Kien hemm studju eh, fl-Istati Uniti li ma weriex appoġġ għal din it-teorija kien hemm konklużjoni ta' evidenza limitata ta' karċiġenità fil-persuni għal non kien lymphoma. Għal dastant kien hemm assoċjazzjoni pożittiva illi hija kredibbli. Mela, għal parasites tal-kanċer Dan il-każ l-istudji kienu għal glifosat pur. Kien hemm soċjazzjoni pożittiva fl-istudji fil-ġieden fil rigward tat-tumuri. Kien hemm tistgħu bħalma tistgħu taraw Dawn l-istudji probabilità kejkna ħafna li fil-fat jek mura għal-konklużjoni din hija konsistenti għal-evidenza b'saħħi ta' koġuniġda għall-animal ta' esperiment għabbażi ta' żewġ riżultati minn żewġ studji differenti. Konsiderazzjonijiet u punti oħrajn varji kien hemm ta' studji, grupp ta' ħidma għadhom f'għaxar kategoriji għal kategoriji essenzjali tal-karċoġenità għal glifozati u għal formuli ta' glifozat, il-ġenet u l-oxidative stress li tnejn b b'saħħithom. U saħqu li dawn jistaw kunu mekanizmi li għal-istant jaħdmu anke fil-persuni biex nispjegalkom eżattament kif il-tlaħaq il-grupp 2A minħabba tiżviluppa l-evidenza limitata, evidenza suffiċenti fl-annimali ta' esperiment tista' twassal għal grupp 2A illi tfisser probabilità ta' karċinità għal persuni. L-istess evalwazzjoni tista' tanke jintlaqet mod indipendenti għal bażi tal-kanċer u il-mekanizmi ta' glifosat dan jista fil eh, studjati elementi oħrajn. Kien hemm tnejn li waqgħu taħt tnejn B u tnejn li waqgħu taħt tnejn A. Jiena provajt nispjegalkom l-astant il-proċess indipendenti u trasparenti li jintuża mill-lajk e fl evaluazzjoni tal-glifosat u nixtieq hawnhekk nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you very much. And now we give uh, immediately the floor to the F. Grazie, naddu sa mikrofonu l-espert EFSA sabiex ittuna spiegazzjoni tal konklużjoni taħħom. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. Grazie, Sir President, aziz membri tal-Parlament. Minna ħasana u kollu u dijem ta' pjaċira lina il-li u dim il-Parlament u diskutu il-kontest u l-isfond tal-ħidma xjentifika ta' EFSA. Għana għaddi mikrofonu l-Università ta' Arizona minn uftit biex jispiegalkom il-konklużjoniet, jena xentikom sfond tal-istudju li sar fuq glifosati mela sfond slajt għal pesticidi għanna tlet passi qabel prodott ikun jista' jiġi fi stas membru Issa ninsabu fl-aħħar ta' pass wieħed li huwa hija valwazzjoni tar-riskju mġeddeda għal prekommerċjalizzari li ssir fost sustanza attiva minn stat membru u jsir mbagħad proċess ta' peer review minn naħa ta' EFSA bil-parteċipazzjoni ta' esperti mit 28 stat membru għal stat għandna netwerk ta' 600 espert l-esperjenza kollha li hemm disponibbli fuq il-pestiċidi minn madwar 28 stat membru wara dan il-pass li għanna finalizzajna permess ta' konklużjonijiet tagħna tal-EFSA sta' l-Kummissjoni tħu deċiżjoni fuq l-approvazzjoni jew le ta' din is-sostanza attiva u imbagħad fl-istadju ulterjuri ssir l-evalwazzjoni tar-riskju minnaħa tal-evalwaturi fl-istati membri individwali għal pesticidi li mbagħad ikun jistgħu jintużaw għal bidja jew raġunijiet oħrajn. Bekk nkunu konkludejna l-ewwel fażi. Dak li għamilna unnek hija evalwazzjoni komprensiva il-proċess beda fl-2012 beda bl-evalwazzjoni ta' rapporter f'dak il-każ kienet il-Ġermanja bħal l-Istat Membru Rapporter. Aħna għamilna peer review li involvit l-esperti xjentifiċi mill-28 stat membru kien hemm espert involuti b'mod dirett fil-peer review kif ukoll fl-isfond ma' dawn esperti kien hemm għajnuna kemm l-istituti għajnuna min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti għall appoġġ f'din il-ħidma ġew mistiedna IAC, WHO, GMPI kif ukoll il-USCPA għaċċettaw l-istudina tagħna bħala osservaturi. L-aħjar evalwazzjoni tal-riskju kienet appuntu din fuq is-suġġett ta' glifosati. Aħna kanna konsultazzjoni pubblika fuq ir-rapport li sar mill-Ġermanja, il rapport fuq il-konsultazzjoni pubblika u mhux biss ippubblikajna l-konklużjonijiet u l-font dokument, il-dokument ta' sfond se tisibu anki fuq is-sit elettroniku tagħna 6000 paġna ta' dokument ta' sfond illi tkopri l-kommenti kollha individwali kif ukoll tinkludi l-istudju kollha kif operajna fihom u kif evalwajnihom l-ammont u t-tip ta' informazzjoni ġiet publikata minn nefsa tista' tqabbela ma' dik il-sib fil-dinja xjentifika ġenerali. Information we welcome any and all Aħna nixtiequ nilqgħu l-partit kollha interessati sabiex jirrevedu wkoll ix-xogħol tal minħabba li dan huwa xogħol pubbliku jista' jintuża wkoll minnaħa tal-istituzzjonijiet l-oħrajn ta' riċerka l-EFSA ħna fil-fatt tlabnihom sabiex jibgħat informazzjoni għal din l-evalwazzjoni sa nixtieq nistieden lill kollega tiegħi ħossel sabiex jagħtikom idea ta' istituzzjoni li nsabu fija fil-kontest ta' peer review. Grazzi ħafna Bernard. L-evaluazzjoni ta' riskju għal glifosat fil-fat huwa taħt kontroll aħna għandna ħafna informazzjoni mhux biss qed nifukaw fuq e-, il-riskju għal kanċer iżda qed nifukaw fuq it-tossiċità ġenerali. Għat-tossiċità aħna evalwajna iktar minn mit studju u bażi ta' dawn l-istudji aħna qegħdin nipproponu valuri ta' referenza ġodda għal tossiċità. Inkluż ukoll elementi ġodda li huma importanti ħafna l-konsumaturi. U dan huwa flimkien ma' dak li ħajsir mill-efsa fis-sena 2016. Aħna rridu nsemmu wkoll illi fil-fadak li kien proposta l-glifosat ħajkun jgħat kumpanja dak li aħna publikajna kif qal il-kolleġ ta' ajak biex informaw aġenziji oħrajn. Aħna konsidrajna wkoll l-evalwazzjoni tal ajak Aħna evalwajna l ġdijt l-evaluazzjoni li kienet imexxija mill-Ġermanja kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bbażi tal-kriterji li kienu maqbula bejn il-Parlament u l-Kunsill għall-analiż speċifika tal-kimika aħna għamilna analiżi speċifika wkoll. U importanti li nsemmu s sistema tal-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq is-sistema globalizzata normalizzata li kienet sviluppata mod speċifiku ħalli niklassifikaw l-elementi kimiċi. L-ajak għanda sistema ta' klassifika differenti. żewġ elementi illi kienu verament importanti għalina kienu l-ewenet sabiex aħna niskuraw illi aħna qegħdin inkopru kull prova xjentifika illi aħna għandna dispożizzjoni tagħna sabiex nagħmlu l-evalwazzjoni u grazzi għal monograf tal-ajak aħna qegħdin nikkonsidraw illi fil-fatt hemm ċertu affarijiet ma kienx disponibilità tagħna qabel. U uh, it-tieni element kien sabiex aħna jkollna evalwazzjoni xjentifiku dettaljat. Mhux qed inżommu nsemmu dak illi intqal mill-lefsa minħabba li aħna lill-lefsa nafdawa fuq dak illi tgħid, iżda nimxu iktar bażi ta' provi xjentifiċi, Jien kienet iktar ħaġa importanti għalina. Aħna minna evalwazzjoni għal riskju għal kanċer illi jivolvi 30 l esperts mill-istati membri mill-EFSA kif ukoll mill-Aġenzija tal-Kimika Ewropea li hija responsabbli għal direttiva tal-kimika responsabbli għat trasparenza u kol aħna involvejna il-WHO, l-IAC, kif ukoll l-USCPA u l-Assoċjazzjoni Responsabbli għal Pestiċiti. Sidinjom biex ikunu osservaturi, sissa biex aħna analizzaw ukoll id-data fuq il-bnidem aħna għanna l-istess informazzjoni kif ippreżentaw għajak fil-monograf. Aħna valwarajna din l-informazzjoni u l-konklużjoni hija li ma tantx għandna provi illi fil-fatt dan l-element jista' jikkawża kanċer fil-bnedmija. Allura ma nix biżjed provi sabiex nikkassifika bħala perikoluż. Fil-fatt għandna ħafna provi wkoll fidejna li ntużaw fl-analiżi aħna għandna 30 studju palissa li huwa qiegħed isir fuq il-mammiferi u għed innavalwaw u kol elementi oħrajn li sawaslu għal-kanċer li ma kienu inklużi fil-graf tal-ajak. Il-gwida mill-Aġenzija tal-Kimika Ewropea għed nimxu kol skontu rekomendazzjonijiet. Il-konklużjoni tana għat-tossiċità skont il-rapport tal-ajak huwa illi fil-fatt il-glifosat mhuwiex tossiku minħabba li għanna ħafna studji hemm 13 studju illi urew illi ma kienx effetti ta' tossiċità u hemm tliet studji illi juru li hemm potenzjal ta' tossiċità jekk ikun hemm dożi għolin ħafna. U aħna qegħdin naraw li l-effetti mhumiex marbutin mal l-element ġenotossiku tal-glifosat. Ma importanti ħafna li nsemmu koll ċertu studji li qed isiru mhux għal glifosat iżda fuq prodotti oħrajn illi kellhom ukoll riżultati pożittivi aħna rajna u wkoll li kien hemm ċertu studji fil-monograf li urew ukoll li kien hemm riżultati negattivi għal sustanza attiva u anka l formulazzjonijiet possibilment għabazi ta' dawn ir-riżultati fil-konklużjoni aħna qegħdin nagħtu pari l-Istati membri illi kollom attività illi tevalwa l-azzjoni l-inflazzjoni u l-effett li dan qed ikollu fuq is-suq. Għal effett tal-kanċer għanna ċertu studji li għamilna iktar minn sitt studju ma kienx ikkonsidrati mill-lajak u ċertu mill dawn l-istudju ma pozittivi jew negattivi għabbażi tal metodologija li qed tintuża l-analiżi l-efsa kellhom preferenza l metodoloġija li kienet imtejba u raġuni hija li fil-fatt din kienet ir-rekomendazzjoni l-aja kienet juża approċċ differenti l valvazzjoni tal-informazzjoni u għabbażi tal-informazzjoni kienu qed joħorġu b'dejta statistika għal essaħna din naraw li relevanza bioloġika hija fl-istess ħin li aħna navalwaw ukoll dawn l-effetti u għad naraw jekk dawn l-effetti u mhux relevanti aħna għadna nota wkoll konsistenza ma l-istudji li kem ċertu tendenzi illi jekk ikun hemm doza qawwija ħafna jista' jkun hemm tossiċità iżda li mhijiex marbuta mal kawża tal-kanċer u ma tistax tkun allura konsidrata rilevanti bħala prova għal l-effetti li jistgħu jikkawżaw il-kanċer. Aħna qegħdin naraw li nużaw l pista tal-prova, qegħdin fil-fatt nużaw il-, -il l-istudju kollha aħna lura nistgħu nikkonsidraw li l-glifosat ma jistax eh, mhux probabbli komet li jista' kawza il-kanċer. Hemm 27 stat membru li jappoġġaw l-efsa u l-Svezja jaħsbu li l-informazzjoni u l-provi tal-bnedmin fil-fatt mhijiex biżejjed iżda hija biżejjed sabiex nikklassifikaw il-glifosat fil-kategorija numru 2 iżda l-effetti tossiċi mhumiex marbutin esklusivament mal-effetti tal-kawża tal-kanċer. Allura l-evalwazzjoni tal-riskju tal-efsa mhix se tinbidel anke jekk aħna qed nikkonsidraw il-klassifikazzjoni fil- level numru 2 sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid li aħna minna analizi komprensiva xjentifika U għalina kien importanti ħafna li s-sistema Ewropea ikolla din l-informazzjoni fidea. L-analisi saret għabbażi ta' regolament e kif id-deċida l-Konsillu l-Kummissjoni. U aħna irrevidejna u koll il-profil għal glifosat u l-elementi ta' s din L-informazzjoni ħat intuża mill-Kummissjoni Ewropea u anka mill-Istati Membri. Aħna valwajna wkoll il-testijiet tal-ajak għal kawżi tal-kanċer l-effetti u allura aħna naħsbu li glifosat mhuwiex mhuwiex esklusivament qiegħed jikkawża il-kanċer skont dawn il-kriterji kif qedtilkom is-27 stat membri appoġġjaw dan l-approċċ pajis wieħed illi jixtieq illi xorta waħda dan l-element ikun ikklassifikat fit-tieni livell minħabba li hemm dan is-suspett li jista' jikkawża l-kanċer xorta waħda. L-evalwazzjoni tagħna kienet irrapportata b'mod trasparenti aħna pubblikajna iktar minn 6000 paġna bl-informazzjoni kollha bid-dettalji ta' dawk il-provi li aħna użajna għall-evalwazzjoni Ewropea u anka fil-konsultazzjoni pubblika. Aparti minn hekk kont ir-wol tal l-Unjoni l-Awtorità spiegat lill pubbliku lill komunità xjentifika ir-raġuni għalfejn aħna ħadd ventilazzjoni. Membri onorevoli, aħna nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li tagħtu lill-lefsa l-opportunità li fil-fatt nitkellmu f'dan ma' dan il kumitatu jiena nixtieq li fil-fatt Nitkustidinkom sabiex jistaqsu xi mistoqsijiet. Grazzi, nistgħu nibdew id-dibattitu. Zgur li ħajkunu xif mistoqsijiet minnaħat tal-membri, għanna s-sur Peter li l-ewel sabiex jisaqsi mistoqsija. u taw nofs. Jazzafna. Maħsibx li ħankun jien l-ewel li ħansaqsi mistoqsija, ma insomma. Jiedan fil-fatt nishtu ringrazzja għad il-prezentazzjoni dwar suj tal-efsa u l-IC. Aħna din ngħidu li l-evalwazzjoni fil-fatt sar b'mod mod komprensif u indipendenti għalina u interessanti li nkunu nafu x'inhi differenza minħabba li hemm titlu illi qiegħed jgħid il-glifosat jista' jkun qiegħed jikkawża il-kanċer, iżda minħal oħra din naraw li studju ieħor qed jgħid li mhuwiex probabbli li dan l-element kimiku jikkawża l-kanċer. Jiena attent ħalli nara dak li qed jgħidu l-efsa huma qegħdin jgħidu wkoll li hemm ċertu elementi illi rridu nistudjawhom iktar. Jiena kont jgħat naħseb illi ikun aħjar illi ma niddeċidux qabel ma jkollna dawn il-kjarifiki u l-evalwazzjoni li hemm bżonn isiru minħabba li mod meta nitkellmu fuq il-glifosat puru, u mod meta nitkellmu fuq taħlita illi fija tintuża glifosat. U aħna rridu noqogħdu attenti minħabba li nistgħu nirriskjaw ukoll minħabba li aħna esposti għal dan l-element kimiku, mux bisax esklusivament nużaw. Grazzi ħafna, Sur President, naħseb li vera suġġett eċitanti. Il-glifosat aħna fil-fat riġna bil proposta illi jittawa l-periodu ta' żmien ħalli toħroġ l-evalwazzjoni minnaħa l efsa u l-ewwel mistoqsija tiegħi l-lira kija matul l-istudju ta'kom meta il-glifosat analizzajtuh ma' komponenti oħrajn. Ikkonsidrajtuh ġifiri l-glifosat meta jintuża fit-taħliti, fit-taħfxi taħlita ta' elementi oħrajn u parti minn hekk fl-istudju tal-efsa aħna manna l-ebda referenza għal prodotti aħħarin. U jina nara illi fil-fatt f'dan l-istudju din hija xi ħaġa li aħna eskludajnija u fil-fatt nixtieq insaqsik għalfejn aħna wasalna f'punt fejn iddeċidejtu intom li fl-istudju tagħkom ma tixtiequx tanalizzaw dan il-punt. Grazzi ħafna. Sinjura Ħażeka. Iva, il-mod ta' kif l-opinjoni tal- Lefsa fuq il-glifosat kienet ippubblikata jkolli ngħid li verament hija xi ħaġa illi tagħmilna wiċċna l-interessi ekonomiċi huma aktar saħħithom mill-interess għal kura tas saħħa u l-ħarġu ta' ċittadini tagħna. Kien hemm studji oħrajn apparti dawk tal-IRS IC Dawn ma kienx studji li kienu pubblikati, iżda kien hemm ukoll l-Istitut ta' riċerka Ġermaniż li ħareġ b'xi riżultati u dawn ma kienux ikkonsidrati. Jien naħseb li dan huwa skandalus ma nistax nifhem kif intom tistgħu tikkonkludu li dan l-istudju kien komprensiv u indipendenti, kien hemm studji oħrajn illi saru illi indikaw illi fil-fatt dan il-glifosat jista jikkawza il-kanċer li bnezmin ġifiri hemm bossa xjentisti illi jaħsbu illi dan l-istudju mhuwiex xjentifiku u mhuwiex daqshekk ċar laqas jiena naħseb illi aħna m'għandniex napprovaw il-glifosat. U aħna nistgħu naraw illi fil-fatt nistgħu naħdmu iktar ma' gruppi oħrajn ħalli naraw li dan jitwaqqaf. Ma naħsibx illi fil-fatt hemm xi raġuni illi tagħmel sens illi mħabba fija aħna nistgħu nippermettu illi jintużaw il glifosat fl Ewropea iva Grazzi, x'taq insassi mistoqsija. Mistoqsija tirreferi wkoll għall-istess informazzjoni li aħna għanna u għek. jidher li kienem hemm diskwit bejn il-BFR u l-IARC dwar l-informazzjoni illi intużat aħna qegħdin naraw li dawk li kitbu din litra qegħdin jissuġġerixxu li fil fat kemm ħafna informazzjoni illi ma kienieċ pubblika u ma kienx għad dispożizzjoni tagħna. Allura nixtieq insaqsi lil issa veru illi huwa hekk, veru illi intom l-informazzjoni u l-provi illi ħriġtu ma kienx għad dispożizzjoni tal-IARC kif qed jgħidu x-xjentisti grazzi ħafna. Signora Rigosi, grazzi ħafna. Ivan, di ħafna mistoqsijiet nixtieq nsaqsi l-persuni differenti. L-ewwel nett lill-Kummissjoni aħna qegħdin ngħidu allura illi għal-glifosat jista' jkun tossiku sa ma jistax jikkawża il-kanċer. Aħna qegħdin naraw li dawn l-istudji ma kinux ippubblikati għax ftit mill-esperti u kolla din jitħallsu mill-industrija tal-agrikoltura u tal-produzzjoni tal-ikel, it-tielet skandlu hija illi qegħdin ngħidu li dan huwa element li mhux esklusivament it jikkawża l-kanċer, iżda jekk jintuża ħafna ħafna elementi li jekk inżidulu elementi ieħor oħrajn miegħu jista' jkun verament tassiku. Allura jiena nixtieq insaqsin. Allura, Monsanto li jagħmel dawn l-istudji mhux qiegħed jipprovdi il-formula li qed tintuża għat-testijiet. Allura l meta toħroġ l-informazzjoni ma tistax tuża l-glifosat mingħajr ma tużaha wkoll tuża l-analiżi flimkien ma elementi oħrajn minħabba li jekk vera tagħmel hekk dan huwa skandlu kbir. Aħna kellimna lil l-lefsa u għalulna illi fil-fat intom jista' jkun hemm daqsxejn ta' kontradizzjoni minn dak li qed tgħidu intom. Hemm affarijiet illi mhumiex qegħdin ikunu koerenti dak li qed tinti kien hemm 96 esperti illi talbu illi għandu jkun hemm spjegazzjoni għalfejn hemm evalwazzjonijiet differenti ta' dan il-prodott. Grazie ħafna, Sur Pericini. Grazzi President. Jina qed nisma' bħal kulħadd b'attenzjoni kbira din id-diskussjoni naħseb hija verament interessanti, imma qed nipprova eh, nieħu l-pożizzjoni ta' ċittadini għax minn għandek l li huwa ċentru internazzjonali ta' riċerka fuq il-kankru li huwa aġenzija tal-Organizzazzjoni eh, tas-Saħħa Dinija u l-EFSA li hija Organizzazzjoni tal-Evalwazzjoni tar-Riskju. Kien hemm studji fuq il-prodotti li jinsabu fil-kummerċ riżultat li għaw provi bizzejiet eh, dwar il-possibilità li huma kanċeroġeni għal bnedmin. Fil-tieni każ ġiet ikkonsidrata biss sustanza attiva li tajt li probabbli mhuwiex eh, kanċeroġenu. Imma fl-ewwel każ ir-riżultati ġew kritikati għall-interpretazzjoni tal-istatistika tagħhom vera dan, partikolarment għall-inklużjoni tad-data li ġejja mill-inklużjoni tal-annimali, ma dan huwa l-approċċ li jintuża is-soltu u eh, jati l-lini gwida eh, mod ġenerali fid-dinja lek ma nistax nifhem għalfej issa f'daqqa waħda ta' IMA. Issa dan huwa proċess trasparenti li jista' jerġa' jiġi riprodott. Fit-tieni każ issa l-EFSA ma publikawx id-data, raw data biex jiddefe minħabba il-sigrit industrijali. Iġviri, edin impoġġu il sigret industrijali qabel il-saħħa. U kienem il-Kumitat Xintifiku fejem impiegati ta' multinazzjonali bħal tal-Bayern u aħna suppost nemnu dak li għandhom xijajdu huma. L-EFSA jati approċ li jgħid li skont l-istatistika memx riżultati siguri għabbażi tal-istatistika Aħna ma nisabux fil-ċirkostanzi biex nkun nistaw napplikaw prinċipju ta' prekawzjoni f'dan il-każ. Grazzi, le, fil-fatt. Le għamilt lek ek ħabba ħabba l-ħin bis. Xejżiet. L-Onorevoli għajuzo. Iva, grazzi ħafna, Sur President, jina kontet nisma b'attenzjoni iż-żewġ interventi. U fi kwalunkwe ħedma xjentifika, li ħaġa li jisir huma il-materjal u l-metodu. Jina naħseb li għawek il-materjal u l-metodu ma jaqblux. Għalhekk mhix ħaġa stramba li r-riżultati ma tantx jaqblu bejnietom u r-riżultati ma tant differenti. Lef ħadmu bil-prinċipju attiv u lajer kim naħal oħra użaw il-prodott maħdum dwar il-prinċipju attiv, il-prodott attiv, hemm bżonn li niċċaraw naqra għaliex għal glifosati hemm kważi 30 prodott kummerċjali u naħseb kull wieħed juża e, elementi tajnuna differenti. U din hija xi rridu naraw qabel ma naslu għall konklużjoni. Mbagħad hemm ħidma oħra tal-Kumitat Konġunt tal-Pestiċidi, tar residwi u plantiċidi kemm fid-dinja tas-saħħa u jider li huma li jaqblu li għandhom l-istess riżultati tal-efsa. Il-verità hija li aħna li maħniex esperti f'dan is-suġġett joħol inna ħafna konfużjoni. U aħna nixtiequ li kollox jiġi ċarat li l-istudji jsiru bl-istess materjal, bl-istess metodi u bl-istess elementi ta' għajnuna li jiem fil-formulazzjoni. Hemm kważi 30 formulazzjoni differenti għal dak li huwa glifosat. Nishtiq nisma xi kummenti fuq din l-ittra wkoll li saret. Grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Potts. Grazzi ħafna Sassur Potts. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, fil-qosor ħafna. Jiena stjajt fċertu dettal iż-żewġ dokumenti u naħseb li differenza ewlenija mhijiex li l-IRC ma taħdimx bis-sustanza attiva biss, jena naħseb li t-nej ġew studjati kemm is-sustanza attiva formulazzjoni kollha kemm hi. Iżda jena naħseb l-IARC mużawx dawk l-istudji li ġew kummissjonati u finanzjati mill-industrija. Issa jena għandi mistoqsija aktar fundamentali. Għalfej l-autorizzazzjoni qed tiġi suġġerita għal 15 sena din hija l-itwal ħin possibbli u mhix aċċettabbli f'sitwazzjoni fejn aħna għandna ħafna inċertezza għanna bżon ta' ħafna iżjed informazzjoni, imma il-Kummissjoni tixtieq jew qed tissuġġerixxi li tawtorizza awtorizzazzjoni kbira għal nitwa l-perjodu ta' ħin, ma nistax nifhem għal fejn iridu jagħmlu dan u jiena għalija hija kompletament inaċċettabbli. Il-Kummissjoni għalfej ma tissuġġerix l-istess li eh, kienem fil-studji tal-disruptors eh, tal-endokrini. Għalix Mm, din tip ta' sistema importanti ħafna f'din is-sitwazzjoni u nixtieq ngħid dan li ġej lefsa qiset per eżempju studji u hemm ħafna studji li skontom il-glifosati e, jeliminaw jew jwaqfu l-enzimi bi forsi 450 e, din hija xi ħaġa perikoluża ħafna li tista' toħloq ħafna mart li qed ninsibu llum il-ġurnata, inkluż ċertu kanċer. Jien ma nistax nifhem għalfej l-istudji ma jsemmux l-istudju kbir li saret mill-Istati Uniti fl-Istati Uniti. Dan juri b'mod ċar li dawn il-problemi jeżistu. U peress li ċer diġa jurini l-arloċ, irrit ngħid dan li ġej biss. Din hija sitwazzjoni verament skomda lina meta naraw li xjentisti mhumiex kapaċi li jaslu għal kunsens. Għalhekk aħna se jkollna nużaw il-prinċipju ta' prudenza preliminari. Grazzi. Aħna din naraw li hemm studji li qegħdin jgħidu li l-glifosat jista' jimponi riski fuq is-saħħa tal-bnedmin u tal l-annimali. Fl-istess ħin jiena naħseb illi dak li xaqsam l-użu sigur tal-glifosant irridu naraw illi ikun qiegħed issir sew. Allura glifosat u prodotti kollha li għandhom dawn il-prodotti għandhom jitneħew mis-suq naħseb li jkun skandlu li kieku jkun hemm ċertu partiti li responsabilta' għannis għal-bnedmin u għall-ambjent ma jkunx ġustifikat. Għanna problemi b'interpretazzjoni bl-Inglis. Okay, we can try another time. Please. Von vorne oder? No, continue please. <laughs> From the beginning? No. okay, also es wäre ein Skandal, wenn eine ikun skandlu li kieku ikun maġġoranza żgħira li twaqqaf il-mossa minnaħat tal-GNGL li u jneħu dawn il-glifosati mill Għana Aħna u li naħmu mod preventiv, Iva, ħalli nħarsu s-saxħa tal-ċittadini tagħna. Jien naħseb li dan fil-fatt jista' jikontribwixxi għal dawn kollu inkella jista' jkun li fil-fatt aħna ma nkunx qed tikkontribwixxu b'mod tajjeb, qed ħafna sus iCloud. Martin. Ja, ähm, es ist wie gesagt worden, aber muss ich nochmal die Bedeutung von... Iva, aħna rridu naraw x'tifsira għandu l-glifosat f-40% tar-raba fil-Ġermanja dan huwa qed jintuża, ġifieri dan żgur li hija tiwassal dan il-fatt li ħafna bnedmin qed ikunu f'kuntatt mal-glifosat. Iżda hemm alternattivi dak li verament jisorprendini fil-starja tal-EFSA hija il-ħin kollu jitkellmu fuq il-level tekniku ta' 0.5 Iżda qed naraw li dan huwa ħafna iktar minn dak li huwa permess bħalissa u l-użu tal-glifosat ftit qabel ħazda u kol dan jista' jinkludi daqsxejn ta' riskju. Jiena wkoll nixtieq nkun naf intom x'taħsbu fuq din litra illi ntbatet minn xi 96 espert u xjentist, dan mhuwiex eh, sempliċiment akkuża li tistgħu ma tikkonsidrawiex din hija xi ħaġa vera importanti aħna din nitkellmu fuq il-kredibilità mhux biss tagħkom iżda tal-kredibilità tal-politika agrikola u l-protezzjoni tal-bnedmin jekk hemm riskju kbir jew żgħir aħna rridu nużaw il-prinċipju ta' prevenzjoni u ma nistgħux allura nifmu għalfejn l-lefsa minkejja li tajnihom sitt xhur iktar l-evalwazzjoni tal BFR, dan l-istituzzjoni Ġermaniża tar-riċerka xorta waħda ma ħattux intom fl-imkien azzjoni sabiex tagħmlu evalwazzjoni tajba. Għedin nitkellmu wkoll fuq il-fatt li dan l-element ma jistax ikun analizzat waħdu, irridu nkoll analizzaw ukoll meta jintuża f'taħlit imma oħrajn. U Għal darba oħra naħseb li l-prinċipju ta' prevenzjoni rrid jintuża u mhux ħajkolna koll pożizzjoni oħra. Importanti li aħna nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli naħuh mis-suq. <coughs> Merci, Monsieur le Président. Euh, Grazie ħafna, Sur President. Lajer tħoss li l-glifosati u il-prodotti eh, blan ċertu addizzjonijiet huma karċinoġiċi u eh, jippreżentaw ċertu riskju għalhekk hemm bizzejet bażi li nikkonsidraw eh, prodotti li fihom il-glifosati u li fihom eh, ċertu additivi fihom li għandhom riskju. aħna nemnu t-tossiċità u anka jekk ma kienx hemm biżejjed prova tal-kawżalità bej il eh, glifociti u il-kanċer, jena naħseb li dan mux bizzejiet, ma nix nistennew prova ta' tossiċità li tiġi stabilita formalment qabel ma nieħdu l-prekawzjonijiet. Jek nħarsu lejn l-opinjoni ta' EFSA dan jgħid li m'hemmx eh, ħsara jew periklu għal-bnedmin, imma xinejdu dwar l-ambjent u l-art il-ħamrija ħankru qegħdin nitolbu studju komprensiv fuq dan? Grazzi ħafna. Su President, dan kollu qed ħarbatna qed ħassibna minħabba l-fatt li l-EFSA u l-IARC mhux qed jaqblu bejnietom l studju ma sarux fl-istess mod Wieħed minnhom ħares lejn sustanzi attivi li ħorġi it testijat eh, bċertu prodotti mizjuda u formuli oħra. Għalhekk jiena nistaqsi dwar ir-rwol tal-EFSA, nix l-EFSA suppost huma entità tal-pariri xjentifika meta jkun hemm dubju fuq l-EFSA, ngħid mela għalfejn għandna din l-aġenzija jekk il-Kummissjoni eh, teoretikament mandi xalfej taqbel mal-opinjonijiet tal-EFSA. Iġbi din hija ħaġa li tmur kontra l-kredibilità tal-EFSA. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa li konna nindirizzaw fil-ġejjien hija kwistjoni sensittiva bħalissa ninsabu f'sitwazzjoni ta' twaħil u jina naħseb li l-Aġenzija għandha tkun f'pożizzjoni li tkompli t-testijiet u tagħmel it-testijiet billi tħares lejn is-sustanza flimkien ma' elementi oħra fil-formulazzjoni tagħhom. Dawn l-elementi jintużaw komunement huma koperti breach għalek jina naħseb li jemżon natu informazzjoni fuq dan kollu qabel ma neħdu pozizjoni aħħalija fuq autorizzazzjoni jew proibizzjoni fuq il-glifosati. Dinija dan waħsib tiegħi. U dak li qed nitlob jiena huwa li nieħdu deċiżjonijiet li għandhom provi xjentifiċi. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Melior. Grazzi ħafna, Sur President. Diġa kien hemm affarijiet li semmew jiena ma nixtieqx illi ntawar biss nixtieq nirringrazzja l-lessa u l-lajar kisal lill-ajark kanzi tal-li presentaw din il-list għarija nafu li hemm ċertu tħassib fuq is-saħħa tal-bniedem iżda fl-istessin aħna irridu nagħmlu evalwazzjoni politika għan bosta fatturi oħrajn mhux biss dak li qiegħed issir anke fil-privat bluzu użu ta' dan l-element fil-privat. aħna qegħdin rridu naraw ukoll x'namlu fuq il-livell tal-biodiversità, eċetera, eċetera. U f'dan l-isfond nixtieq insaqsi lill-lefsa, intom x'tixtiequ allura jekk intom tixtiequ li fil-fatt tevalwaw dan l-element waħdu Zgur li ħajkun tkun pozizjoni tisaw toħorġu dan l-element. U fil fatt kien hemm ukoll ċertu informazzjoni ġdida u koll li kienet edha toħroġ. Dawn din l-informazzjoni ġdida li semmiet. Fejn edha u għal darbaħan nerġan saqsi li lefsa. Intom, xtixtiqu? Tixtiqu illi fil-fat ikol komanda ġdid sabiex tamlu studji ieħor fuq dan rridu nerġgħu nitkellmu. You want. If you insist, uh, Mr. Chairman. Jekk tinsisti, Sur President. Mela. Mistoqsija sempliċi li lajrk. Għalix, bazzikament dak li għalet lefsa, għal-reprezentant tal-lefsa li u kien li aħna xoltana menni aħjar minnkom, għal-qas jena ek fimtom il-istqarijiet minnaħa tal-lefsa, għalek jena nishtiq nisma minnaħa ta'kom reazzjoni għal dak li smajtu wara li tkellimtu. Issa, li lefsa għandi zewċ mistoqsijiet. L-ewlet, intomettu li użajtu aktar studji. Dawn l-studji kemm minnhom inħarġu mill-industrija tuna iċ-ċifri għax nixtiequ jkontna dawn l-informazzjonijiet. It-tieni net, u din hija xi ħaġa diġà ġiet mistoqsija kemm il-darba nixtieq risposta eh, konkreta. Hemm itra l lefsa li qed tikkritika it-trasparenza li intom intom xi tissegwu l-proċeduri tal-OECD li qed neħħu l-kotazzjonijiet minn ċertu ħidmiet Din hija kritika sinċira u intom għadkom qed tgħidu li aħna trasparenti qed nagħmlu kollox tajjeb. Mela hemm żewġ possibiltajiet. Jew ix-xjentisti sitta u design xjentist qegħdin jikdbu jew be intom ottimisti wis dwar it-trasparenza dwar lefta nefsa ma naħsibx li hemm ċiq tan-nofs. Nixtieq tweġik baċara. Grazzi ħafna l-Onorevoli Evi. Grazzi. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja Eh, iż-żewġ eh, prezentazzjonijiet, anka jekk sibtom u tlima xorta waħda ħawduna. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja 96 xienzat li eh, kitbu lill-Kummissjoni raġuni oħra għal konfużjoni. Mistoqsija diretta ħafna i jekk il-formulazzjoni kummerċali tal-glifozati iġbir round-up per eżempju tal-Monsanto, ix formulazzjoni li tintużax konkretament fil-realtà, għalek għax f'dak il-kas forsi aħjar ikonna valwazzjoni ta' dak li fil-fatti si jintuża fil-realtà mux biss il-prinċipju attiv, l-element attiv li jintuża fil-prodott, u nixtieq nisaqsi li żewġ aġenziji. Allura, l-elementi aġġuntivi li jinsibu fil-formulazzjonijiet kummerċali għal xiex iser, għal xiex numa, jina naħseb li biex itejbu kemm jaħdem tajjeb il-prodott. Xtaqt nagħmel referenza wkoll għall-istudji li ġew kwotati il-fatt li nużaw xogħlijiet mhux ippubblikat li għandhom valur differenti meta qabel mal-peer review. U lefsa, kif tiġġustifika il-pożizzjoni tagħha? U għaliex f'dan il-każ maħniex edin nużaw mod konkret, mod serju u onest il-prinċipju ta' prekawzjoni. Grazzi ħafna. Il-Onorevoli Dorfman. Grazie, Sir President. Jina naħseb li miex daqseg soddisfaċenti jekk aħna niddiskutu fuq suġġetti daqseg differenti. Iżda meta nitkellmu fuq effetti li jistgħu jikkawżaw il-kanċer hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna fl-istess ħin fil-pubbliku qed isiru ħafna dibattiti u anka allura jiġu niżewġ dubji f'moħħi, rridu naraw li ma ninsewx il-glifosat għandu xie għassamu marbut ma l-organizmi li ma ġenetikament modifikati fl-istessin jina naħseb li fir realtà mux biss t-nitkellmu fuq il-glifosat jistanka edin nitkellmu fuq dibattiti l-oħrajn. oħra li ma tantxina ċerta fuqha hija illi meta l-kollegi kienu qalu li fl-industrija jista' ikun li fil-fatt għandha l-interess li tiddefendi l-użu ta' ċertu elementi iżda jekk hemm alternattivi allura x'inhu huma l-alternattivi u jekk dawn l alternativi ġejjin mill-istess produttur allura jiena nista' nifhem illi fil-fatt interess l-alternativa tintuża u titpoġġa fuq issu għax ħajbenefikaw xorta waħda daw il-produttur ta' dan l-element. Aħna naħsbu li l-erbiċidi fil-fatt huma l-iktar li qed jintużaw għal-pjanti u għal rabatana u qed nara li fil-fatt hemm bżonn li jkollna daqsxejn ta' alternattivi u l-mistoqsija tiegħi l lefsa hija Allura, Kien hemm studju li jgħid li l-glifosati m'għandhomx ikunu inklużi xinejdu fuq l-alternattivi allura. Qegħdin tanalizzaw it-tossiċità ta' dawn ħalli ntejbu sitwazzjoni kollha kemm hi. Inkella żgur li sitwazzjoni mhix ħadd titjieb, grazzi. Forsi dank u dawn? Voorzitter, het gaat om volksgezondheid. Nimnimes, grazie ħafna, Sur President. Aħna qegħdin nitkellmu dwar is-saħħa tal-ċittadini tagħna, qegħdin nitkellmu dwar pestiċidi u r-riperkussjonijiet tal-użu tagħhom. Issa hemm xi nies li qalu li l-glifosati jistgħu jkunu karċinoġeniċi. Issa essa prezentat ir rapport u qalet li mxaktarx m'hemmx riskju karċinogeniku għal-medmina man batrajt li mandu li għandu jkun hemm regoli ġodda biex wieħed jikkontrolla ir-riskju tal-glifosati fl-ikel. Iġir mistoqsija hija din, hemm jew m'hemmx riskju. U inti tajt li għandu jkonna regoli aktar stretti għall-ikel, imma jekk intom tajdu li m'hemmx riskju karċenogeniku, għalfej tajdu hekk. Hemm rapport ieħor u jiena nixtieq nkun naf x'inhu vera x'mhuwiex vera, x'inhu perikolus u x'mhux perikolus. Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar is-saħħa taċ-ċittadini tagħna ta'. L-Onorevoli Ġar. Mikrofonu għakirnim. Kommt man mehr nach links jetzt plötzlich. Also, oh, bei, <laughs> bei Bestimmungs... Mela, l-essa da tejt illi dwar l-istudji f'dan jgħat nikun kun kemm il-konklużjoni allura illi dan mhux qed jikkawża l-kanċer allura qegħdin naraw illi hemm differenza fil-metodu li qed jintuża fl-istudju għal fejet nisimgħu ħagġa bat nisimaw oħra. It-tielet ħaġa jien għandi l-impressjoni li fil-fatt aħna wkoll għandna livell iktar Bżaħtu qed naraw illi glifosat fil-fatt jista' jintużaw korp dan il-mod anka il laham il-laħam fil-fat jista' jikkawġa il-kanċer jiena li ngħid li ritat irritat illi fil-fatt hemm ukoll il-duħan ta' tabak illi huwa inkluż hemmhekk ċertu xorb, eċetera. Jiena naħseb illi allura wieħed jista' jkollu il-metodu li jintuża għall-analiżi iżda fil-prattika kif nistaw nirriflettu dan kollu, jek per eżempju eh, wieħed li jikol biċċa laħam kultant jew wieħed li jixrob ta' bit kultant din minn xi ħaġa li ħat ikkawża l-kanċer. Kif nistgħu nirriflettu dawn riżultati xjentifiċi għal realtà L-aħħar ma l Revli Rees. Grazzi ħafna, Sur President. Ew konfużjoni kbira u xek. Jistgħu jiġu kli moħraf moħna, kellna snin sħaħ ta' studji miet u miet ta' esperti li ġew konsultati u għaw naħna. nix konklużjoni tajba. Imma jiena rarament spiċaj situazzjoni bħal di li hija inkonklusiva minn perspettiva xjentifika ma xorta waħda rridu neħdu d-deċiżjoni, jiena naħseb li maħna sejn imkien jiena naqbel ma ħafna l-argumenti li ġew ippreżentati waqt l-iskambju ta' opinjonijiet rajt ukoll Eh, smajt il-prezentazzjonijiet, Signora Grosset, u fazien jinsabu fuq l-istess pozizjoni, li ħaġa stramba, forsi għanna opportunità, forsi huma il-sustanzi eh, attivi minn flok il-co-formulants, eccetera, li huma l-problema. Għawek nistaw naraw il-proċeduri differenti, il-modi ta' kif l-istudji u l-istħarriċ saru xaħat. Jiena naħseb li hemm bżonn li inkomplu namlu riċerka fuq il-provi li hemm, hemm bżonn nuħdu dan l-opportunità jiena smajt e, bil-prinċipju ta' prekawzjoni ngħid iva għal dan. Uħut mill-argumenti huma forsi e, eh, ħfif wis, imma x'inhuma x'inhi l-pożizzjoni qed naraw hawnhekk? X'inhu ma lażlit tagħna qegħdin nitkellmu dwar tnaqis ta' 40% tal eh, tal-uċċuħ raba jekk ma nibqgħux nużaw il-roundup. Jiena nixtieq li konna naqriżiet riċerka naqra indikazzjonijiet hemm bżonn nassiguraw li qed naħdmu kif suppost. Grazzi ħafna dan id-dibattitu tant interessanti, issa ħana qegħdin nistennew il tweġibiet ir-risposti. Irrid ninfakarkom li il- tradutturi edina għal 10 minuti oħra biss, un bat ħajkonna nkomplu bl-Inglis. Niskuza ruħi għal dan. Kien dibattitu interessanti ħafna. Issa ħanaddi il-kelma lill iarc eh, un bat l-membru tal-EFSA. Grazzi ħafna l għannet nishtiq nirringrazzjakom għal diskussjoni ta' informazzjoni kbira u eh, mistoqsijiet verament interessanti. Jena provajt inwieġeb ċertu eh, mistoqsijiet li ġew mistoqsija l-Aġenzija tagħna. Naħġa nishtiq najt, jek għan ispiċċaw id-dibattitu b'sens ta' ekwivalenza dan mhuwiex riżultat sodisfaċenti, riżultat sodisfaċenti huwa jekk naraw ix-xjenza. U din twassalna għall-aħjar ħarsin għal-ċittadini Ewropej. Għalek, eja nitbedu mill-li najdu sempliciment li fuq naħarek u fuq naħarek. U qabel il-kommenti tijaj nishtiq najt li mdim ma kienieċ evaluazzjoni eh, evalwazzjoni komplikata l-ajark, ma kienieċ ta' kontenzjoni, użajna il-metodu ta' soltu tana li jintuża b'mod ġenerali u kien identifikazzjoni tal-perikli. Issa biex nwieġeb waħda mill-mistoqsijiet, il-grading tagħna huwa dwar il-fiduċa li għandna li xi element partikolari i-kawza il-kanċer u mhux il-miżura ta' aspettattiva. Għalhekk hemm elementi differenti ħafna. Issa nixtieq niċċara xi punti fid-dibattitu l-ewwel qed nixtieq nkun ċar li l-ajark ma restringiċ l-analiżi tagħha l-formulazzjonijiet, id li fuq abbatajna E, l-analiżi tagħna tal-karċinoġenità ħares lejn numru ta' elementi l-ġenotoċiċità u il-ħsara e, l-NAC fil-sistemi umani u ċellule. Forsi kien hemm x'inqas ta' ftehim dwar il-bażi xjentifika. Id-dejta dwar l-annimali u l-karċinoġenità mux ma kienx biss bħala tossika imma dozi li ma jikkawżawx tossiċità ġenerali u x-xogħlijiet ta' statistika li użajna e, kienet ix-xejra, konet naraw ix-xejra ġviri jekk iżid l-ammont jizdizdit jiżdiżdit ix-xejra. U dan huwa s-sistema normali nużaw. Mhix qed nażaw xi ħaġa stramba jew differenti. Il-ġeno tossiċità hija ħaġa importanti ħafna, rajnija fil-sistema eh, ta' ċellula, imma anka fil-sistemi ta' ċellula ta' ċertu persuni li ġew eżaminati qabel u anka wara livelli reali tal-spraying. Eh, huwa vera l-istudji u eh, għandhom xkiela li xiridu jeżaminaw dak li jintuża fid-dinja reali imma ta' min jgħid li dawn il-formulazzjonijiet jivarjaw internazzjonalment ġeografikament u iż-żieda fil-kanċer, fil-riski tal-kanċer rajnieħ f'kontinenti differenti. Għalek, il-fattur komuni huwa propju l-glifosati, glifosati. Punti ħor nixtieq niċċara huwa dwar is-sensi u l-impressjoni li natat li eh, ma kienx hemm bizzejet studi u li din ma kienieċ eh, wisa bizzejet netam mqabbel ma daq studi ta' essa. Imma għawek ma konniex qed niddiskutu l-kwalità il-kwantità ma l-kwalità. Il-ħidma li aħna minna għandha titpoġġa fid-dominju pubbliku u mbagħad oħrajn jiġġudikaw li jekk l-awtorità li aħna qegħdin ngħidu li għandna f'dawn l-evalwazzjonijiet iżomx ma dawn l-istrumenti l-istudju, l-iskrutinju. Iġviri huwa vera li għanna forsi firxa iżjed dejqa ta' informazzjoni sitrajna xi affarijiet li mhumiex fid-dominju pubbliku ma wieħed jista' jirkumenti fi żewġ direzzjonijiet eh, dwar il-metodu xjentifiku Għalek, forsi li zballi għamilna u għalli eh, użajna bi studji li staw iġu mitqisa minn perspettiva xjentifika. Għalek aħna nixtiequ niċċaraw ċertu affarijiet partikolarment dwar formulazzjonijiet u il-data li użajna. Kif għanna ziet informazzjoni fuq it-tossiċità u l-ġenotossiċità din ma kienx ħadd biddel l-evalwazzjoni tagħna li xrajna studji pożittivi eh, fil studji fl-annimali kif ukoll fiċ-ċelluli tal-nidmin ukoll u din għat il-konklużjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna sa efsa. Nixtieq ngħaddi l-kelma li ħosse għal tweġiba xjentifika u mbagħad ngħaddi eh, taqsira aktar ġenerali. Grazzi u grazzi għal kummenti kollha. L-ewwel net, l-evalwazzjoni tal-efsa hija fuq l sustanza attiva għaliex hekk hemm fir-regolament Iġbijem proċesta eh, proċess ta' żewġ passi l-approvazzjoni tal-sustanza attiva, il-revizjoni tal-pari, mbagħad hemm l-evaluazzjoni minnaħa tal-Stati membri u jieħdu deċiżjonijiet dwar l-autorizzazzjoni għal kull prodott formulat li jista' jinkludi elementi differenti li huma autorizzati mill-Stati membri. Dwar il-ġenu tossiċità u l-karċinoġenità huwa importanti li nsemmu li l-arfin xjentifiku jissuġġerixxi li jiġu testjati l-ingredienti individuali. U il-testijar ta' formulazzjonijiet jisir biss meta inti tqis li l-ġenotossiċità jew l-karċinoġenità jiddependi fuq l-interazzjoni bejniethom. Biex ikun hemm l-evalwazzjoni tal-effetti tal-ingredjenti differenti, kull ingredient individwali mbagħad tista' tara jekk l-ingredienti waħedhom mhumiex responsabbli prova tipprova tara l-assoċjazzjoni. Din hija ħaġa importanti għaliex aħna rridu nqisu l-informazzjoni kollha disponibbli. Huwa ċar li aħna rrakkomandaw li l-Istati membri jivverifikaw eh, partikolarment għal ġenotossiċità il eh, kemm huma eh, konformi mal-formoli. Kien hemm identifikazzjoni bħalma jitqabel ta' kull Eh, element individuali. U rridu nieħdu informazzjoni dwar liema eh, elementi jintużaw, mhux l-ammont tal glifozat, l-impuritajiet, hemm ċertu impuritajiet fil-proċess ta' manifattura, u aħna nivverifikaw b'attenzjoni kbira jekk l-effetti u mhix assoċjati ma' xi ħaġa oħra. Jekk aħna nassumu li l-effett mhuwiex marbut mal-sustanza attiva ma mal-koformulant, jina ngħid li e, din tista' tidher fi prodotti oħra, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq prodotti ġenerali li jidentifikaw għalfejn uħud huma tossiċi u għalfejn dan huwa rilevanti ħafna mbagħad ikun hemm oħrajn u ma evalwajniex. Aħna mill-Kummissjoni rċivejna l-mandat li nevalwaw uħut mill-koformulanti. U ma kienx bizzejiet informazzjoni biex neliminaw il-tossiċità. Issa dwar it-trasparenza tal-proċess, E, u e, kemm hija pubblika u importanti ngħidu l-informazzjoni kollha fuq l-evalwazzjoni tal-essa hija pubblikata. Kif ukoll din hija parti mill-regolament 1107 il-sommarju u anka l-informazzjoni mill-kumpaniji kollha li batu l-informazzjoni dik hija inkluża u kienet hemm il-bidu kif ukoll l-istudju li sar fil-Ġermanja. Irridu nsemmu wkoll. Nidwar il-karċinoġenità, kemm l-ajar kull efsa qegħdin jużaw studji li kienu sponsorizzati mill-industrija m'hemmx informazzjoni oħra, hemm studju wieħed li ma kienx sponsorizzata u żewġ organizzazzjonijiet konkludew li mhijiex valida għall evalwazzjoni Għajr kif tuża informazzjoni mill-istudju għaliex kien hemm evalwazzjoni qabel, issa l-evalwazzjoni tal-EFSA wkoll qed tiġi pubblikata, bażikament l-istess livell ta' informazzjoni kien disponibbli u li jintuża mingħajr huwa disponibbli għall-evalwazzjoni pubblika. Dwar tossiċità ta' xi eh, sostanzi oħra aħna qegħdin nevalwaw m'hemmx bil imma kull sena inkopru madwar 54 sostanza. Aħna qegħdin nirrevedu t-tossiċità tal-glifosati mhux biss għall-karċinoġenità, Eh, u naraw jekk hemm xi elementi li waslu għat-tossiċità għal bnedmin imma anka eh, mitigazzjoni anka għall-ambjent għax din huwa erbiċidju. Għalhekk ħanad il-kelma issa il kollegi tiegħi. Sur President, jek li xi konsiderazzjoni mill perspettiva tiegħi. Forsi mux daqshekk xjentifiċi imma fuq il-proċess u r-rwol ta' EFSA jiena nħossi huwa interessanti li l-lum smajna ħafna kummenti kritiċi fuq sistema li ila taħdem fl-Europa għal ħafna snin. U produċejna rapporti, per eżempju, Nikotoner għajt li kullħat fil-parlament għal proset kem għedin naħdbu biex nħarsu il-naħal. U issa għedin eh, naħdmu ma' 600 ċentis fl-Europa u il-rizultati, peress li huma politikament diffiċli, il-parlament mux għet joġobom